Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sind zwar noch nicht sehr. Warof senara tajjeb, kollegi, ma tanċaw nis prezenti imma għanna l-koordinaturi f'postom, ġifiri fisser li bizzejed biex nibdow. Għalissa ħammexijin il-laqa tal-lum sa' kem wieħed mill-Viċi Presidenti jkun prezenti u ngħaddi sa minnu fih għall-aġenda. Għanna qbil fuq il-verżjoni kurrenti tal-agenda l-punt 12 tħassar jew inkella ġi post anzi sa darba li jmiss. M'hemmx oġġezzjonijiet? Le? Tajjeb wisq. Naddu issa l-avviżi tal-President. Il-laqa Hijem x'andra fuq l-internet bħal dejjem sa fejn affjem u għalek ikonna udjenza wiesa ħafna ta' nies li jirawna u jisimawna bħala pubbliku. Nista' narrafkom dwar delegazzjoni ta' Emko fil-Greċja fawissu, suppost għandkom dan ir-rapport bl-Ingliż nitqasmilkom iżda l-informazzjoni kienet disponibbli wkoll bil-Franċiż u bil-Ġermaniż. għandkom il-minuti tal naddu għall-approvazzjoni tal-minuti tal-laqa ta' 5 ta' settembru, l-punt li ta' tal-agenda, jekk memx oġġezzjonijiet sa' tmim ta' din il-laqa, dan ifisser li l-minuti kunu adottati. Issa naslu għal mistiden tagħna l-lum. Natuħ merħba fostna il-kummissarju fil-fat Neven Mimicha u naddilek il-mikrofon, jekk joġbok. Mikrofon għal-kellim. It's a really valuable occasion today Okkazjoni tajba ħafna l-lum li natu valur u nirringrazzjakom tal-li għanna din l-opportunità biex neħu skambju ta' opinjoniet ma'kom u naraw fejn insabu wara tlet xhur li jinaħad din ir-responsabilità l portofol tal-politika tal-konsumatur fih dan il-Kummissjoni. Kollox ma kollox jiena nemmen li flimkien ninsabu fi triq tajba biex nwaslu l-aġenda tal-konsumatur. Anki jekk fadal passi importanti xittieħdu fix-xhur li ġejjin jiena nsejjes il-prioritajiet tiegħi propju f'dan il kuntest L-ewwel qasam ta' priorità huwa li ntemmu il-dokumenti leġislattivi pendenti fuq is-sikurezza tal-prodotti, tamir u l-apparat mediku u anke fuq il-kontijiet tal-pagamenti. L-ambizjoni tiegħi tibqa li jkollna dawn it tliet punti adottati min-naħa tal-kolleġislaturi fiħdan dan il-mandat il regolamenti l-ġodda fuq is-sikurezza tal-prodotti u sorveljanza tas-suq huma importantissimi biex intejbu qafas ġenerali ta' sikurezza tal-prodotti. Jiena grat li l-Parlament u l-Presidenza tal-Kunsil taw priorità għal dawn il-proposti u ksibna progress tajjeb matul in-negozjati. Nirringrazzja b'mod speċjali l-rapporters, eh, Signora Schaldemose u Sinjura Pieti Kajnen. Nittama li dal-waqt insibu soluzzjoni fuq il-kwistjoni tal-pajis tal-oriġni. Inserraħ fuq l-appoċ ta'kom ukoll fir-rigward l-ambitu tas sistema tal-Unjoni Ewropea ta' skambju rapidu ta' informazzjoni fuq prodotti perikolużi. L-effettività tar-Rapex m'għandix tiġi mxekla u perikolata u għal dan il an importanti li nżommu il rekwiżiti stabiliti sew għal skambju wiesa ta' informazzjoni Fil-rigward iż-żewġ proposti fuq l-apparati mediċi, lan komuni tagħna u niżguraw l-ola livell ta' sikurezza fost il-pazjenti u l-intejbu il-ħidma tas suq intern sabiex bek dan is-settur tal-industrija Ewropea iżomm il-kompetittività tiegħu. Nixtieq nirringrazzjakom għax-xogħol intensiv li kellkom speċjalment lir-rapporter is-Sinjura Nora Berra. Ix-xogħol fuq id-direttiva tal-kontijiet tal-pagamenti, il-PAD, tit timxi pass maġġar ukoll. Madwar 58 miljun konsumatur tal-Unjoni Ewropea tal-età ta' aktar minn 15-il sena qatt m'għandhomx kont bażiku bankarju. Ħafna drabi ċittadini ħalsu żejja ta' servizzi bankari, jisibuha diffiċli biex jifmu il-miżati differenti li jiġu posti fuqhom u jisibuha diffiċli biex jaqilbu minn bank għall ieħor. Dan il-komitat għandu rwol importanti x'jaqdi ovvjament f'dan ir-rigward tal din il-proposta u nixtieq nirringrazzja l sinjura Gebhardt għax-xogħol tagħha fuq la bosta rapport u tal-li qable tal-skeda ta' ħin li tippermetti biex dan id-dokument jimxi bħarir il-qoddim. Naddi issa għattin qasam ta' priorità għalija ġifiri li nizguraw l-infurzar implementazzjoni effettiva tal-liġijiet adottati. Jiena determinat li nimplementa l-leġizlazzjoni fuq l-ADR u l-ODR, il-rizoluzzjoni ta' tilwimiet online u alternativi. Dan irridu nagħmluh fl iktar ħin fil-pront u mod effettiv. Is-sena d-dieħla ikun hemm anke traspożizzjoni bil-linji gwida direttiva ADR. Mod parallel aħna t-nimxu l-qoddim għall iżvilupp tal-pjattaforma ODR biex bekk naslu għall-odda li tkun tajba biex wieħed juża u li taħdem sew sal-2016. Qed irressaq passi wkoll biex proattivament immexxi l qudiem is-segwitu u rakkomandazzjoni reċenti fuq il-kumpens ir-rimedju kollettiv. Collective Redress Anki jekk mhux vinkolanti jiena għandi l-intenzjoni li nara flimkien mal-Istati membri jekk l-iskemi ta' azzjoni kollettiva nazzjonali u mhix konformi ma' settijiet identifikati ta' prinċipji komuni. Dan fisser li kena proċess li beda li ħajibda sena l-ġimgħa d-dieħla b'konferenza organizzata mill-Presidenza Litwana Vilnius. Determinat biex ninkompli nifoka aktar għat-tisħiħ tal-infurzar tal-leġizlazzjoni tal-konsumatur tal infurzar tal leġizlazzjoni tal konsumatur eżistenti, speċjalment fir-rigward li nħelsu minn prassi zlejali eh, fil-livell kummerċali u biex niżguraw li drittijiet tal-konsumatur ikunu rispettati bisħieħ. Numru ta' odot importanti diġa jintużaw u ovvjament ħajtres u l-qoddim. Dan jinkludi wkoll sweeps tal- websites annwali, jiġifieri koordinazzjoni ta' approċċi ta' nfurzar komuni fuq kwistjonijiet li affettwaw il-konsumatur f'ħafna stati membri differenti kif ukoll kuntatti diretti mal-industrija biex niksbu titjib rapidu permezz ta' kooperazzjoni volontarja. kollu jiena ħerqan biex konna l-infurzar u meċxuħ iktar passi l-qoddim. Flimkien ma l-autoritajiet ta' forzar nazzjonali u msieħba oħrajn nixtieq nesplora kif illum nistgħu nużaw il-qafas tagħna biex l-azzjoni ta' forzar tagħna tkun aktar effettiva. Nixtieq intikom eżempju wieħed. Il-konsumaturi ħafna drabi jafdaw fuq il-pariri tal-oħrajn, il-reviews tal-oħrajn, per eżempju fis-settur tal-lukandi Nafu madana kollu li ħafna minn dawn ir-reviews ikunu jew folots jew inkella jqarqu bil-konsumatur. L-istimi imorru saħan 36% minn dawn li jkunu arriqa, iżda l-infurzar effettiv diffiċli ħafna li tagħmlu. Xogħol foqs ma bħal dawn għandu jwassal titjib konkret għal konsumaturi u jista' jagħti twiġibiet biex naraw kemm il-qafas legali tal-lum huwa tajjeb biex bekk wieħed jinforza l-liġijiet tal-konsumatur b'mod effettiv. Dan ħajorbot mar rapport li naħna ħanippreżenta lill parlament u l-Kunsill is-sena d-dieħla fuq l-implementazzjoni tar-regolament ta' kooperazzjoni tal protezzjoni tal-konsumatur. Fit-ħejja ta' dan ir-rapport jiena dalwaqt ser nidi konsultazzjoni pubblika. Din ser tkun proċess ta' reviżjoni miftuħ Fih jina nserra fuq il-partit kollha interessati biex n nidentifikaw li huma l-aqwa soluzzjonijiet tal-qafas fuq medda twila ta' żmien biex bekk ikun hemm infurzar infettiv ta' drittijiet tal-konsumatur fl-Ewropa. Jiena nserraħ ukoll fuq l-input tal-Parlament f'dan il-proċess u nkun kuntent li konna diskussjoni mirata mal-kumitat tagħkom jekk tixtiequ li nagħmlu dan. President, membri onorevoli, L-aħħar qasam ta' priorità għalija huwa li nuri li l-politiki tagħna iwaslu benefiċċji tangibbli lil konsumaturi foqsma li varjaw minn l-enerġija għall-ambjent kif ukoll għat-telekomunikazzjoni u l-kummerċ elettroniku. Kooperazzjoni sfiqa mal kummissjonarju Oettinger jiena prezenta rapport fil-Forum tal-Enerġija ta' ċittadini li jmiss dwar kif il-kontijiet ta' dawl ikunu aktar trasparenti u kif nistaw nejnu l-konsumaturi biex ġestu aħjar il-konsum tal-enerġija tagħhom. Ħanħares ukoll lejn laqwa prassi fost ħafna stati membri fil-qasam tal-tibdil tal-enerġija kollettiv. Dan ħajjejna biex naraw l-inizjattivi li verament ħagġuna f'ċertu stati membri minn dak li rajna sissa u nixtieq li dan jiġi estis għal oħrajn. Dan ix-xogħol kollu jirrikjedi dejjem tisħiħ permanenti tal-bażi ta' evidenza tagħna. Studji mirati għaddejjem bħalissa pereżempju fuq il-ħidma ta' swieq tal-elettriku għal konsumaturi kif ukoll fuq l-odot ta' online ta' tqabbil kif ukoll fuq il-claims ambjentali għarriqa u kif ukoll fuq ix-xejriet tal-vulnerabilità tal-konsumatur u s-swieq u l-għanin tal-tekniki ta' marketing online, immirati għatfall. President, membri onorevoli, għanna ħafna xogħol importanti xintemmu fl-imkien u jina lek nafda fl-appoċ kontinwu ta'kom u l-impen ta'kom. Grazie ħafna. Ja, vielen Dank, Herr äh, Kommissar für den Ausblick till, ja, bis. Komplett, President. Grazzi, Kommissarju, nħarsu l-qoddim biex naraw ser jiġri minissa samejju ta' sena id dieħla Issa nixtieq niftaħ id-dibattitu nibda bil-koordinaturi l qabel kollox, is-sur Ġvab u mbagħad is-Sinjura Gebhardt. Grazzi, President, kollegi, Kummissarju. Ta' bilħaq nixtieq nibda billi nixtieqlek Merħba f'dan il-Kumitat wara l-waqfa tas-sajf, grazzi tal ġej tarrafna dwar l-idejat tiegħek għal tlestija tas-suq waħdini, speċjalment għal prodotti tal-konsumaturi. Qed nħarsu anke lej il-protezzjoni tal-konsumatur fis-suq intern. Ilek f'dan il-mandat għal ftit xhur, iżda jien interessat nisma' minn għandek dwar x'inija l-impressjoni tiegħek sissa. Inti responsabbli għal protezzjoni tal-konsumatur biss u għalhekk kif qed taħdem flimkien mal-kummissarji l-oħra, il-membri l-oħra tal-kolleġġ li għandhom responsabiltajiet differenti. Inti semmejt il-prodotti tal-prodotti mediċi per eżempju, l-apparat mediku, imma xitaj dwar il-protezzjoni tal-konsumatur u il-marki li kollom ċertu prodotti oħra importanti xorta waħda l-konsumatur. Importanti li jkollna l-aqwa bilanċ bejn il-kontroll kif ukoll il-protezzjoni tal-pazjenti. Dan minn banda u mill-banda l-oħra mbagħad irridu naraw kif ħaniżguraw li l-SMEs, il-kumpaniji żgħira ta' daqs medju jibqgħu kompetittivi. Għal daqstant għandek pazjenti li għandhom eh, esperjenzi negattivi b'prodotti medicinali, imma mill-banda l-oħra għandek ħafna pazjenti li huma kuntenti li jkollhom informazzjoni żejda addizzjonali fuq il-prodotti tagħhom. Ġifieri tittara kif ħad tikseb bilanċ. Punt ieħor li nixtieq nagħmel, inti semmejt l-infurzar. U kif dan kollu jiġi kif dan il-dokumenti kollha leġislattivi jiġu infurzati fl-istati membri. Matul il-jiem li ġejjin ħanaflu il-direttiva tal-prodott ta' sikurezza tal-prodotti u ħanivvotaw fuq dan. U dan jil-inkludu wkoll il leġizlazzjoni fuq il-mejdin. U jiena jien tkellimt mal-Kummissarju Tajani u rajna kif ma milx evalwazzjoni tal-impatt. U allura inti lest minnaħa tiegħek li tagħmel valutazzjoni tal-impatt flimkien mal-Parlament Ewropew u tiżgura li l-konsumaturi jkollhom daqsxejn aktar informazzjoni permezz ta' proposta bħal din, jekk dejjem ikollna maġġoranza ovvjament. Grazzi ħafna. Nista' nżid li anke l-SMEs e gawdu minn dan u għandhom benefiċċji jieħdu minn dan. Is-Sinjura Gebhardt. Grazzi Kummissarju, grazzi Sinjura Mimiċa għall-informazzjoni kollha li tajtna illum. Naħseb li diġa ħaġa tajba li jissanna kummissarju li għandu responsabilta esklusiva fuq il-protezzjoni tal-konsumatur. Naħseb li ħaġa tajba din. ħaġa tajba li fil-Kummissjoni Ewropea għanna dan il-fatt għax dan ifisser li l-protezzjoni tal-konsumatur nata aktar valur fil-Kummissjoni Ewropea. Naħseb li din xi ħaġa eċċellenti. Diġa għedna li ħerqana li naħdmu malajr fuq il-kontijiet bankarji bażiċi iżda rridu niżguraw li dan iseħħ f'dan il-mandat, irridu niżguraw li deċiżjoni tista' tittieħed. Xorta waħda. Ħafna ċittadini qatt m'għandhomx aċċess għal kont bankarju bażiku. Hemm min ma jrix ovvjament kont bankarju iżda hemm ħafna li jixtiequ li jkollhom kont bankarju u ma jistax ikollhom u m'għandux ikun possibbli feta moderna li qed ngħixu fiha fejn laqas tista' tagħmel xejn kważi kważi mingħajr kont bankarju bażiku, tkun tista' tagħmel trasferimenti, il-pagamenti b'mod elettroniku. U għalhekk suġġett jaħraq ħafna u importanti ħafna. Għalhekk importanti li niżguraw minn naħa tagħna li dawn il-kontijiet bankarji bażiċi ikunu jiswaw ftit flus jew inkella ma jkollhomx miżati memuża magħhom, jekk possibbli ovvjament. Naħseb li din mistoqsija importanti ftit dizappuntata fuq il-rimedju kollettiv, collective redress, dan inna niddiskutuh għal snin sħaf fil-Parlament Ewropew, ħdimna fl-imkien mal-Kommissjoni Ewropea u mutul snin rajna studju wara liħor, niflu dawn l-istudji, narawhom, naram l-skrutinju tagħhom, nikkontrollaw kollox, eċetera, eċetera, u niġu darba wara l-oħra nisimgħu minant il-Kummissjoni li tgħidilna ħanerġgħu nivverifikaw. Immissa il-Kummissjoni Ewropea tittieħu deċiżjoni xi darba jew oħra tridu tajdu jew triduha jew le tajdu naqala u mbagħad il-Parlament ikkonsidra l-affarijiet jew inkella tajdu li triduha u tres u proposta għaliha. Imma jider li inna snin sħaħ b'ħafna wedit ngħidu li xi ħaġa edha titlesta xi ħaġa tasal u mbagħad ma tasalx. Naħseb li din mhix xi ħaġa li tissodisfana. Għallek jek joġbok tista poġġa aktar sforz f'dan ir-rigward, naf li ma kanx dejjem diffiċli fil-Kummissjoni Ewropea, mhux dejjem sib nies li għandhom ħafna opinjoni li hija l-istess, l-istess japplika l-Parlament Ewropew, imma ċ ċittadini tagħna għandhom bżonn tweġiba kif ħajimxu l-qoddim. Ma nistgħux nibqgħu b'inċertezza bħal din. Suġġett aħħar li nixtieq insemmi. Li huwa il-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġni jew il-leġiżlazzjoni made in. Suġġett importanti ħafna dan u hija kwistjoni li għandna bżonn tweġiba responsabbli għaliha. Ħafna ċittadini Ewropej irridu jkunu jafu minn fejn ġejjin il-prodotti li qed jixtru. Fej qed jiġi prodott il-prodott stess u taħt li ma kundizzjonijiet. Hemm ċittadini li ma jimpurtomx. Tajjeb, ovvjament li hemm dawn in-nies, imma hemm nies oħrajn li jkunu jafu minn fejn ġejjin il-prodotti tagħhom li qed jixtru u għalhekk irridu xi tip ta' tikketta xi ħaġa li tista' tifhimha u li tfisser xi ħaġa. Ma tix tkun eżagġerata, ovvjament, imma immaġinaw per eżempju jkollok mis li timbieħ ximkien ieħor ipoġġu l-buttuni fil-Ġermanja u jgħidu li kollha tikketta made in fil-Ġermanja. Naħseb li dan ikun taqarraq bin-nies. ċaru tonda, u għalek għanna bżonn soluzzjoni tajba, soluzzjoni solida, soda li tista' tgħin l-SMEs kollha mingħajr armat tpoġġilhom wisq burokrazija żejda. Irridu niżguraw li jkollna informazzjoni li l-konsumaturi jistgħu jużaw sabiex bekk jagħmlu għażla aktar konxa fil-imħwienet meta jiġu biex jixru prodotti jekk dejjem ikun irridu jagħmlu dan. Grazzi. Grazzi ħafna. Tajt il-President, qabel ma ngħaddi l-Presidenza lil kollega nixtieq nagħmel żewġ kummenti stess fismi. Jien naħseb li hawnhekk kulħadd jifhem li tlet direttivi kurrenti għandhom jiġu adottati qabel elezzjonijiet kemm jista' jkun biex bekk jiġu preżentati l-Istati membri dan korrett u naħseb li tkun idea tajba wkoll għalina li konna eh, moħna hemm fuq l-implementazzjoni sena d-dieħla wkoll għaliex dan punt importanti ħafna Żewġ punti li ħasbuni xi ftit, l-ewwel net fuq il-remedju kollettiv. Jien għandin l-impressjoni wara dak li għed, forsi tista' tiċċara daqsxejn l-affarijiet minnaħa tiegħek imma jekk ma jkollokx biżejjed appoġġ fil-Kummissjoni, jiskom ħad ippruvaw tindirizzaw dan il-punt bejn l-istati membri. Unbaċ li ħad ippruvaw tagħmlu huwa li tippruvaw eh, ġibu l-istati membri fuq in-naħa tagħkom ħalli appoġġawkom. Naħseb li dan approċċ li jagħmel sens, iżda aħna kellna l-esperjenza li l-istati membri jistgħu jkomplu websu rashom u jibblukkaw aktar l-affarijiet iktar u iktar meta jkun qed jitrattaw mal-Kummissjoni. U għalhekk jiena verament xettika fuq dan l-approċċ. Għaldaqstant naħseb li jeħtieġ tafdaw lill-alleati tagħkom il-grupp tiegħi u gruppi oħrajn favur dan il-dokument. U rajna li l-Kummissjoni Ewropea kella idea dwar it-tielet approċ, mhux is-sistema Amerikana ġifieri, imma laqqas status quo li għandna bħalissa u li intom ħataħdmu aktar fuq dan id-dokument. Forsi tista' tgħid kentejn aktar dwar dan. Mbagħad qasam ieħor nixtieq nitkellem dwaru huwa fuq it-trasparenza u it-trasparenza dwar il-prezzijiet tal-enerġija. Ma naħsibx li dan il-qasam ħajkun wieħed problematiku fl-Ewropa. Diġà hemm il-kwistjoni ta' trasparenza fuq sma oħra, diġà ħarġu deċiżjonijiet mill-qorti fuq dan is-suġġett kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell Ewropew u Tista' tafda li ħajkollok l-appoġġ tagħna imma nixtiequ informazzjoni qabel l-elezzjonijiet Ewropej. Hemm bżonn naslu għal riżultati qabel l-elezzjonijiet Ewropej. Għaliex bekk il-kollegi kollha jkun jistgħu juru b'mod tanġibli lin-nies li fuq dawn l-affarijiet ta' kuljum li affettwaw l-affarijiet il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini tagħna aħna qegħdin naġixxu u l-Ewropa tkun qed taġixxi skont il-ħtiġijiet ta' ċittadini tagħna. Issa ngħaddi l-presidenza lill-kollega. Thank you very much for expressing once again. Il-Kummissarju, grazzi ħafna tal-li esprimejtu interess ħerqan minnaħa tal-Parlament Ewropew u tkellimtu dwar azzjonijiet li dan il-Kumitat dejjem eh, kien ħaddan u ħadem għalihom f'kwistjonijiet tal-konsumatur. Għaldaqstant, li skambju ta' femijiet fuq il-protezzjoni tal-konsumatur u politika tal-konsumatur ħdan il-Komitat IMCO dejjem kienet okkażjoni li fija aħna nkunu nistgħu nimxu l-qoddim. Nimxu l-qoddim kemm fuq l-effiċjenza kif ukoll dwar l-importanza ta' dawn il-politiki u mexxuhom il-qoddim. Fil-bidu net tal-mandat tiegħi anke qabel matul ismiħ tiegħi fil-qoddim il-Kumitat il il kumitat Jiena provajt nisħaq li politika tal-konsumatur hija politika orizzontali, politika trasversali li tiġbor flimkien minn tal-inqas 10 jew 12 kummissarji oħra u politiki Ewropej oħra. Lan tiegħi għalhekk huwa li kemm jista' jkun il-konsumatur Nindirizzaw mm, kemm jista' jkun resqu proposti leġislattivi biex noqtu il-musmar fuq rasu fuq anke mhux il-politika biss tal konsumatura ma anke politiki oħrajn. Hemm bżonn li l-konsumaturi jkollhom ruol mexxej u nindirizzawhom dejjem fil-ħidma tas-suq intern. Għalhekk wara xarej tlieta tal-mandat tiegħi fil-Kummissjoni nista' nikkonfermalkom li l-esperjenza tiegħi mal-kummissarji l-oħra fiħdan il-kolleġġ u l-kooperazzjoni tiegħi magħhom biex il-politika tal-konsumatur tiġi riflessa fil-politiki l-oħra kollha tal-Unjoni Ewropea kienet kien eżerċizzju pożittiv. Per eżempju, l-Viċi President Cruz ħadsem maħħa biex niformulaw il-pakket wahdini ta' telekomunikazzjonijiet. U jiena verament nittama li wassal benefiċċji tangibli għal konsumaturi kemm fuq l-internet kif ukoll fil-qasam ta' telekomunikazzjonijiet. L-istess japplika per eżempju mal-Kummissarju Barnier. Kif ukoll is-settur tas servizzi bankarji u tal-kontijiet bankarji jew inkella l-imprizi u l-politika industrijali mal-Viċi President Tajani. Waħda mill-kisbiet u l anin li jiena nixtieq insemmi u forsi ma tanċina fiduċus li jiena diġa ksibtu bħala għan nishtaq xtaqt għalissa imma għatem lok biex semestru Ewropew b'xi mod jew ieħor jindirizza l-qafas makroekonomiku li huwa meħtieġ u nisqu fuqu bħalma rajna fiż-żewġ rounds ta' semestru Ewropew. Kemm jista' jkun rridu nwasslu rekomandazzjonijiet aktar konkreti li verament jaffettwaw is-settur reali l-interessi tal-konsumatur jew inkella id-dimensjoni soċjali tal-politika tal-konsumatur jew il-politika tal-irkupru ekonomiku. Dan kollu jinteressa il-politika tal-konsumatur. Ovvjament hemm tliet pakketti leġislattivi għalissa li qed jindirizza l-Parlament Ewropew wasanna fi stadju deċiżiv u mumenti deċiżivi għall adozzjoni tagħhom fil-Parlament u fil-Konsill. Issa fuq l-apparat mediku u fuq il-prodotti medici, jiena nixtieq li l-Kunsill ikompli fid-determinazzjoni u l-ħeffa li huwa viżibbli fil-Parlament Ewropew. Nittama li l-Parlament Ewropew dal-waqt ikun jista' joħroġ mandat ta' trialogu u nittama ukoll li l-Kunsill ġifiri l-Istati membri isegwu f'dan l-approċ. U bekk sa' Deċembru, mhux iktar tard minn Jannar, nkunu nistgħu nidħlu f'trialogu għall-apparat mediku. Issa rigward il-sigurtà tal-prodotti ġenerali, jiena iva konxju illi l-tikket, il-regolamenti dwar l-tikketjar u l-prodott ta' origini u il-problema dak li eh, neħlu fuq u biex ngħidu hekk. Nixtieq ninfasizza illi il-proposta tal-Kummissjoni ovvjament għalina għada valida. Hija ibbażata fu il-kriterji li huma rikonoxxuti fuq livell internazzjonali dwar kif tiddetermina il-prodott ta' oriġini u dan skont il-regolamenti dwar il-kodiċi ta' dwana li jibdew jew jispiċċaw skont il-kriterji ta' trasformazzjoni sostanzjali. Aħna issa qed nistennew il-votazzjoni tal-Parlament u il-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-proposta minnaħatana tagħna minnaħa tal-istati membri jidher illi hemm opinjoni differenti fuq din il-proposta u il-Kommissjoni tixti illi ikolla rwol importanti f'dan il-qasam u hija miftuħa wkoll għal riżoluzzjoni għal dan ir-regolament Maiden, għal dan il- dan il- dan ir-regolament. Rridu li jkollna kol paketta sigurta għal traċibilta tal-prodotti u anke sabiex eh, nkomplu nissiltu kontra l-prodotti perikolużi illi jitlu li jistaw jitlu fuq suq fl-Ewropa. Il-rimedju kollettiv sema diversi drabi matul il-kommenti introduttori u anka l istarriet tal-koordinaturi. Din hija kwistjoni li ila pendenti u għadna ma kenniex azzjoni regolatorja kif kif jixtiequ il-partijiet interessati żgur mhux fuq livell ta' eh, regolament vinkolanti. Hekk kif nuwa mixtieq eh, sa fejna fim il-maġġoranza ta' dan il-kumitat. Issa il-Kummissjoni kienet u għada iżżomm pożizzjoni realistika. Aħna tlajna għal dak il-livell jeħdimna għal dak il-livell li ħsibna li huwa l-iktar realistiku f'dan il-moment. Iġifiri li nħorġu rakkomandazzjonijiet għall istati membri sabiex jindirizzaw il-rimedju kollettiv fiħdan il- il-prassi legali tagħhom ovvjament kien hemm eh, oppożizzjoni ġenerali kontra rimedju kollettiv għaliex ma timxix ma tradizzjoni legali ta' xi stati membri. Iżdejja nżommu rekomandazzjonijiet bħala eh, għodda kemm jista' jkun b'saħħita, u nippruvaw eh, naħdmu fl-imkien ma l-istati membri sabiex nizguraw illi dawn il-rakomandazzjoniet ikunu implementati f'kem jista' jkun stati membri. Din id-dikerta u ukoll nsemmi il-prezzijiet tal-enerġija u u l-aspetti pozittivi tangibli li se jħorġu minn azzjoni kollettiva f'dan il-qasam. Ovvjament il-tielet pakket tal-enerġija jitfisseħ u dan iġib iktar liberalizzazzjoni fis-settur tal-enerġija, jġib iktar eh, prezzit iktar baxxi, speċjalment eh, fuq l-elettriku u il-gas. U dak li l-Kommissjoni tixtieq tikseb issa u li tiżviluppa iktar il-rekomandazzjonijiet illi jitlu, il-rekomandazzjonijiet li għandhom xjaqsmu mal-kontijiet namluhom iktar ċari, iktar trasparenti u iktar jinftemu għal-konsumatur. Dan huwa wieħed mill-lini fuqhom nixtiequ naħdmu. Għax dan ser jippermetti l-konsumatur eh, jifranka l-enerġija. dan huwa dan li sem għalhekk daw iż-żewġ għanijiet tagħna wkoll jirbtu flimkien li nfrankaw iktar enerġija u li jkun hemm kontent iktar ċari. Hemm ukoll il-collective switching. U l-Kummissjoni tixtieq tara illi x'inhu l-possibiltajiet sabiex din il-prassi nagħmlu nifrixu b'mod iktar wiesa fl-istati membri kollha ma teżistix fl-istati membri kollha. Grazzi. Grazzi Kommissarju. Talab, talbet il-mikrofonu Sinjura Senalova u nadila il-mikrofonu ma qabel nishtiq nitlob li min jishtiq jitkellem il sinjal biex bekk konna lista tal-kellima kollha li jixtiequ jitkellmu mbagħad il kommissarju jkun jaf il-min ħajwieġeb. Grazzi e kjoġbok, kollega Senalova. Dobrý den, pane komisaři, já v podstatě se Dwar nofsnar tajjeb, eh, komissarju niskuża ruħi lill kollegi tiegħi illi kienu hawn mill-bidunet mhux bħali u issa żda xorta se jitkellmu warajja. Skużani tal-li ġejt tard għaliex jien kont qed nivvota f'kumitat ieħor. Għaziz kummissarju. Aħna iltqajna il ġumali li għaddiet meta il-film Crooks fil-fat ġi prezentat eh, hawnhekk il-film minnaħa tar-Repubblika Ċeka. Għazzana ċi problema, eh, nsemmi il-problema li għana dwar l-rinforzar, anka wara daħlet fis seħ id-direttiva xorta is-sitwazzjoni ma tantx inbidlet, għalhekk jiena nilqa' il-konsultazzjoni pubblika hekk kif semmejt inti għal protezzjoni tal-konsumatur. F'Marzu tal-2013 il-Kommissjoni semmiet illi sertifikaw iktar fuq kooperazzjoni bejn l-entitajiet supervizari differenti għaliex kif rajna l-ġimgħa li għaddiet dejjem qed jibqgħu jiġu eh, maħluqa tattikċi differenti. Fl-ewwel ikollok pereżempju prassi li jiġi projbit f'xi stat membru partikolari, allura mbagħad ikollok kumpanja li tmexxi l-prassi tagħha l stat membru oħra. Sakemm dan jiġi projbit u mbagħad ħafna drabi jmorru lejn il-vant, allura rridu nkomplu naraw kif ser niġġieldu l-prassi l-żiena. Iridu li kunem kompanja sabiex nżidu ktar kuxjenza. Din is-sena hija s-sena taċ-ċittadini Ewropej. Iżda ma rajtx illi kien hemm xi attivitajiet importanti f'dan l-aspett għalhekk nixtieq insaqsi x'attivitajiet u x'azzjonijiet se jiġu mnedija min-naħa tal-Kummissjoni sabiex inkomplu nżidu kuxjenza marbuta ma' din il-kampanja issa l-aħħar Put li xinsemmi marbut mal-protezzjoni tal-konsumatur u dan huwa marbut mal prezzi li mhumiex ġusti fejn ikollu kumpanija li organizzaw eh, prezentazzjonijiet kbar u jippruvaw jitqu bil-konsumatur. Ħafna drabi dawn l-attivitajiet jagħmlu prezentazzjoni tagħhom iżda jkunu qed isiru l-attività tkun tisir f'pajjiż ieħor. Nista' dan nelbuħ? Grazzi. Grazzi nadilek il-kelma. Ehm, Ja też to bardzo doceniam, panie komisarzu. Grazzi, jiena u napprezza illi zamejta se kontat mana jina nemmen bisih li dan huwa ta' beneficju ser ikun ta' beneficju fil-ġejjeni. ħafna hemm diversi kwistjonijiet li nixtieq nindirizza illum iżda ser nibda fuq fu il-rizoluzzjoni ta' telwim elettroniku, ġifiri fuq il-kummerċ elettroniku. U e, ftejim li ntlaħaq barra mill rati Aħna ħdimna ħafna qabel ma ġiet ifinalizzata d direttiva u kien hemm xi problemi matul il-ħidma tagħna għaliex il-proposta tal-Komissjoni ma tantx kienet realistika, saret realistika meta ġiet indirizzata fil-Parlament, iżda l-mistoqsija tiegħi hija x'inhu l-progress li sar minn dak iż-żmien li law fuq diversi kwistjonijiet. Kif tagħmlu valutazzjoni tal-kooperazzjoni mal ehm, ma l-Istati membri meta nidrizzaw trasposizzjoni ta' direttiva fl-Istati membri, forsi hemm ċerta Stati membri li għandhom iktar bżonn iktar appoġġ fuq fil-koordinament sabiex il-sistema ADR tkun għadha koeziva matul l-Unjoni Ewropea kollha. Kellha wkoll problemi finanzjar tal-istati matul l-Unjoni Ewropea għaliex der illi ma kienx hemm biżejjed flus fl-Unjoni Ewropea sabiex inħalsu għal sistemi ta' traduzzjoni meħtieġa sabiex kun hemm riżoluzzjoni għat-tilwim għal-kummerċ elettroniku. Nix insaqsikom iksibux soluzzjoni u kif fiex ninsabu f'din l-oda ta' traduzzjoni. Forsi tistaw tagħmlu xi prezentazzjoni fil-Kumitat Inko, għaliex dan huwa suġġett importanti ħafna għal-konsumaturi. Kelli diversi mistoqsijiet minn nies differenti u kien ħafna nies kif hekk hemmx progress fuq din il-pjattaforma E kif għandi l kelma nixtieq ukoll indur fuq is-Sinjora Gebhardt u nsaqsija dwar il-ħsieb ħsieb Maiden. Illi nisma minant eh, NGOs differenti, organizzazzjoni differenti li għandhom għandhom jew jaraw li l-informazzjoni Maiden hija waħda illi mhix tajba li hemm ħafna eh, prodotti illi jisiru li jiġu li jiġu prodotti f'postijiet differenti. Soluzzjoni Ġermaniża i li l-informazzjoni in hija waħda volontarja sira bażi fakultattiva ġifieri eh, tsir fuq bażi ehm, volontarja inti tati informazzjoni made in biss jekk l-informazzjoni tkun waħda minna iżda. U għalek din ma tatix informazzjoni għarri għall konsumatur naħseb li s-soluzzjoni ta' minnaħa tal-Ġermanja hi waħda ta' benefiċċju u ta' min il-Stati membri kollha jsegwa. Grazzi. Grazzi. Issa il-kelima li jmiss. Grazzi l-Komissarju, jiena nixtieq nerġa' lura għal wieħed mid-drittijiet fundamentali bażiċi, id-drittijiet għal ħajja e, b'saħħitha, ħajja b'dinjità u mingħajr ma jkun hemm l-ebda distinzjonijiet. Għandna wkoll id-dritt għal e, trattament mediku anka jekk e, ikunu wieħed li għali rridu noqogħdu attenti ma nimnawx dawn il-valuri. Il-mistoqsija li għandi hi xi proposti ser tressa il-Kommissjoni meta żommu f'moħħna l-attakki li qed ikun hemm kontra ċerta pajjiżi fl-Unjoni Ewropea anka f'pajjiżi, per eżempju f'Ispanja, fejn l-investimenti tal-kumpaniji farmaceutiċi ser ikomplu jinqata'. mistoqsija tiegħi hija ispirata minn waħda li għadha kif għamlet il-kollega tiegħi Mrs. Tun dwar ir-regolament tal-online dispute resolution u speċifikament l-għodda ta' traduzzjoni li hemm maħsuba ġodan ir-regolament. Issa kif aħna ddiskutejna mal-Kummissjoni f'okkażjonijiet differenti hemm ċertu limitazzjonijiet ta' finanzi f'din il-rigward eh, dan l għodda ta', traduzzjoni nafu li din l għodda ma tistax jiġi finanzjata kompletament mill-programm tal-konsumaturi fir rigward tal-fatt li l-budget eh, ġenerali huwa ġi ridott issa nixtieq li kieku inti kummissarju tikkonferma jekk għadekx kommess li kif, diġà wettna inti li tara x'inhuma il-riżorsi neċessarji biex din l-għodda tiġi provduta għaliex il-konsumaturi Ewropej jaraw li din hija xi ħaġa importanti ħafna lihom. Grazie, e adesso do la parola għal signor Komissarju. Sissa kelma mistoqsijiet Thank you, Mr. Chair. Grazzi. Sur President, ejja inkomplu dan id-dibattitu dwar dan il-kwistjonijiet tant importanti. Dal-kwistjoni illi tqajmu mill-membri differenti. meta nitkellmu dwar il-prezzi li mhumiex ġusti prezzi li ġew zvelati minn film illi fil-fatt intwera hawnhekk fil-bini tal-Parlament u dan il-film kien dwar il-prezzi inġusti illi jesperjenzaw il-konsumaturi anzjani meta ikollok eh, nies illi provaw bijawlom affarijiet illi mandom bżonnom jew ma jriduhomx dawn l-anzjani. L-infurzar tal-leġislazzjoni ta' dritti tal-konsumatur jaqa taħt ukoll fuq il-leġislazzjoni nazzjonali. Iżda dak li verament nixtieq nagħmel jien huwa li nikkoordina b'mod aħjar sabiex ikonna koordinament u kooperazzjoni aħjar bejn il- min jagħmel rinforzar anka sabiex nġildu l-prassi eh, li involvu abbuż. Għalhekk nixtiequ nedu eh, konsultazzjoni publika ma dawk li rinforzaw jagħmlu rinforzar fuq livell nazzjonali. Dal-waqt ser innedu oda ta' dan it-tip u fil-fatt din tkun opportunità sabiex nitkellmu dwar kif nitkellmu dwar każi differenti illi eh, dawn li jagħmlu rinforzar jaffaċċaw f'xogħolhom u kif u ma jindirizzawhom u dajkun mod tajjeb kif il- dan ikun mod tajjeb ta' kif eh, nkunu saw niġildu dawn il-prezzi ħżiena ma tkunx noqogħdu attenti ma jkunx biss eżerċizzju fejn ikollok il-Kummissjoni fuq naħa u l-espert nazzjonali fuq naħa oħra iżda li jkollok eh, partijiet interessati kollha involuti nibdew minn organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u il-kontribut minn dawn Zgur ser jgħina sabiex norġu il-rapport sabiex inkomplu nforzaw il-regolament blaħjar mod. L-ODR, fl-imkien ma l-ADR, huma huwa kanal importanti ħafna sabiex jiġu riżolti tilwim barra mill rati din dan eh, fil-fatt u għodet importanti għal konsumatur aħna favur illi inkomplu eh, nizviluppaw eh, ċentri għal konsumatur, ċentri li għati pariri għal konsumatur. Iżda, ma jkunx alternativa għal pjattaformi ADR u ODR nejnuhom għom jaffaċċaw, nejnu jaffaċċaw iżda il każi differenti li jistgħu jinqalaw, il-problemi, t tilwim li differenti li jista' jkollhom u jużaw dar pjattaformi b'tali mod li ikun iktar trasparenti, jużaw ukoll l-lodo ta' traduzzjoni, jużaw ukoll eh, traduzzjoni, jużaw il-lingwa tagħhom sabiex ikunu jistgħu isolvu il-tilwim li jista' jkollhom u b'dan bl-aħjar mod possibbli. Nixtieq insemmi iżda hawnhekk illi il mekanizmu ODR, mekanizmi ODR ser ikunu fis-seħ ek kif eh, fil-fatt huwa eh, imbassar skont regolament fl-2016. U dan ifisser illi l-mezzi tekniċi u finanzjari kollha iridu kunu fis-seħ eh, sa dak iż-żmien sabiex l-awdjar ikun qed jaħdem b'mod tajjeb. Ovvjament aħna qed nisper Ovvjament eh, irrid ikollna l-finanzjar mill-programm tal-konsumaturi dan mhux ħajkun biżejjed iżda allura diġà qed eh, nippjena u naħdmu sabiex ikun hemm finanzjar parallel għal din il-pjattaforma ODR. U il-pjattaforma ODR zgur ah, fl-opinjoni żgur eh, ridu li tkun fis-seħħ sal-2016. Kienem u koll kommenti u mistaqsija importanti ħafna dwar is-sistema tas saħħa il-problemi dejjem tikber dem tikber l finanzjar għal l-finanzjar għal prototi marbuta mas saħħa Hawnhekk U importanti li naħdmu fl-imkien mal-komissarju l-oħra involuti sabiex nindirizzaw dil-kwistjoni b'mod tajjeb u resqu l-qoddim l-interessi tal-pazjenti. Jiena nixtieq nkompli naħdem mal-Kummissarju Borċ sabiex ikollna il- affas komplut, nilvolvu l-qafas eh, komplut sabiex nindirizzaw il-saħħa tal-pazjenti u ta' ċittadini tagħna u niżguraw illi s-saħħa ta' ċittadini tagħna ma soffrix minħabba n-nuqqas inqasijiet finanzjari illi għandna llum il-ġurnata f'ħafna stati membri. Kien hemm ukoll mistoqsija jew komment li tqajjem fir-round preċedenti. U dan dwar il-bilanċ meħtieġ fil-pakket dwar ehm, dwar il- il tamir mediku u meta nitkellmu dwar is-sigurtà tal- tal-pazjenti u e, segwu kol kumpani li qed jipproduċu dawn il e, tamid mediku li xikultant fil-fatt jiġi e, użat u anka l-SMEs li huma involuti f'dawn f'dan it-tamir mediku li fil-fatt jiġi intużat, iva qatt mu faċli tilħaq bilanċ Iżda jidher illi il-kunċett tal-pakket tal-medical devices hekk kif inhu ħireċ bħalissa kif qed jiġi imsejjes bħalissa minnaħat mill-proposti minnaħat tal-Parlament kif ukoll mill-Kommissjoni jidher li humixi fid-direzzjoni li eventwalment dan il-pakkett ma jikkompromettix il-prodott, il-kwalità tal-prodott u lanqas ma jkun ma jkomplementi s-sigurtà tal-pazjent. Iżda fl-istess ħin xorta nibqgħu kompetittivi innovattivi f'din l-industrija. Din l-industrija illi anzi din il-sistema il-mod kif nimsejsa il-sistema ta' eh, pre-marketing fil-fat tejna sabiex aħna fl-Europa nkunu fuq qudiem qabel reġuni oħra fid-dinja. Grazzi. Ringrazzju molt. Nixtieq ringrazzja minn qalbi lil kummissarju tal-tweġibiet li tagħna, aħna ikollna opportunità li nerġgħu niddiskutu fuq dawn is-suġġessi fil-futur flimkien miegħu u anki ma' kummissarju oħra li huma responsabbli għal ċertu eh, punti responsabbli f'dan il-kumitat. Mela, issa ser inwaqaf ix-xogħol tagħna sa l-4 u 10 għaliex aħna rridu ngħaddu għal votazzjoni sabiex bekk nagħtu ħin għal kollegi tagħna li qegħdin f'kumitati oħra sabiex jingħaqdu magħna u jivvutaw ukoll. Nibdew minnaw u 10 minuti oħra preċiżament, grazzi.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 Se i kollegi prendono posto. Lek il-kollegi si bu postom aħna nkunu nistaw nibdew bil-proċedura tal-votazzjoni. Abbiamo un gruppo di Anna Group ta' mistiedna svedisi fostna li jina nsemmilhom minn hawnhekk. Jekk għandhom il-paċenzja li li jistennew kemm xejn ħarira wara li nkunu bdejna l-proċediment dwar il-votazzjoni, pero wara biss aħna nkunu nistaw nilqawhom fostna. Però rridu nivvotaw qabel ma nistidnuhom jidħlu fil-kamra u poġġu ħdejna. Se l-onorevoli Tarabella prende post. Jekk l-onorevoli Tarabella jsib postu jekk jogħġbok? Allora, il primo voto Mela l-ewwel votazzjoni għandha x'taqsam mal-adozzjoni tal-kalendarju għal laqat tal-Kumitat tagħna għal 2014. Il-kalendarju diġà ġi eh, approvat mill-koordinaturi u għalhekk aħna rridu nirratifikaw l orientamenti diġaġi diġà ġi miftijem u min jaqbel nitolbu jolli ideħ. Va bene, il kale... Tajib, wis, mela, minu kontra? Min jastieni? Il-kalendarju ġi approvat. Adesso le nostre ospiti post. Mela issa, il-mistidna tana jistaw ipoġġu bil-qeda fostna u aħna nimxu l-qudiem issa bl-aġenda tagħna. Aħna rridu nivvutaw mela fuq Ir-rapport ta' Marija Irigoyen Perez fuq il-pjantazzjoni dwar is-saħħa elettronika 2012-2020 Intom suppost għandkom lista ta' votazzjoni, nistaw nibdew. Mela. Amendament wieħed ta' Parvanova. Minu ja, min jaqbel? Ma jaqbilx? Astenzjoni approvat. L-emendamento 2. Amendament numru 2. Għanna amendament Kostanz li grib min jaqbel? Ma jaqbilx? namlu verifika elettronika, verifikaw il-vot, il-votazzjoni miftuħa. Il-vot è chiuso. Votazione maluqa. Adottat. Minħabba li għanna qegħdin f'kamra differenti, nitolobkom biex tolli idejkom sabiex narawkom aħna għaliex hawnhekk għandna sistema daqsxejn iktar komplikata għalmenu biex nivverifikaw biex nikkontrollaw. Amenda tlieta. Signor Pitikajnen, favur? Kontra? Astenzjonijiet approvat. Amenda erba. Pitikajnen, favur? Kontra? Astenzjonijiet approvat. Kompromess numru wieħed. Favur? kontra, astenzjonijiet approvat. Amendament seba tar-rapportier min jaqbel, kontra, verifika elettronika. Apert. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess numru 2. Minu favur? Kontra? Astenzjonijiet? Approvat. Kompromess 3. Minu favur? Kontra? Astenzjoniet? Approvat. Amenda 10. Signor Pitikajn, favur? Kontra? Astenzjonijiet? Approvat. Amendament 13, amendament 14 dawn huma l-istess, għandna l-sur Juazo Imbrasas. Namlu verifika elettronika hawnhekk votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Approvat. Amenda kompromess erba' minu favur, minu kontra, Astenzjonijiet approvat. Amendament 17 parna, parva, Panova. Favur, kontra, astenzjonijiet, approvat. Kompromess 5 favur, kontra, astenzjonijiet, approvat. Amenda 22-23, Imbrasas Rolandas. Votazzjoni elettronika, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Approvat. Amenda 20. Piti Kajnen. Minu favur, kontra, astenzjoniet approvat. Amenda 21 Parvanova. Minu favur, kontra, astenzjonijiet approvat. 24 Parvanova. Minu favur, kontra, astenzjonijiet approvat. Kompromess sitta. minu favur kontra astenzjonijiet approvat. Issa ser nivvutaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm il-votazzjoni elettronika l-votazzjoni miftuħa. Il-voto chiuso. Votazzjoni maluqa. Il-rapporġi adottat. Għanna 30 favur u għed kontra. Nifirħu li rapporter. Issa il-rapport li jmiss. Ser nivutaw fuqu. Għanna rapport ta' Suridalko Galpeles rigward il-bażi industrijali u teknoloġija ta' difiża Ewropea. Intom suppost fidejkom għandkom il-lista ta' votazzjoni. Mela kompromiss numru wieħed. Minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Amenda erba. Le, jgħid il-President. Amenda erba. L-Onorevli Gepard. Minu favur? Amenda erbajt, il-President. Minu favur kontra? Astenzjoniet għaddiet. Kompromess numru 2 minu favur? Kontra? Astenzjoniet għaddiet. Kompromess 3. Votazzjoni maqsuma f'partijiet. L-ewwel parti. Is-Sinjora Gephardt. Dan il amenda ta' kompromess ma tressaqx minna tiegħi, pero ninsabu insab fuq il-lista. Ma nafx għalfejn dan il-każ. Mela. Ser nresqu din il-parti għal votazzjoni ħan votaw fuq l-ewwel parti minnu favur Kontra? Astenzjonijiet? Approvat. It-tieni parti. Minu favur? Kontra? Astenzjonijiet? Addiet. Amenda 15, Harbor. Minu favur? Kontra? Astenzjonijiet? Minu kontra? Adottat. Amenda 16, Oli Schmidt, minu favur? Kontra? Astenzjonijiet? Addit. Amenda 17, Gephard, minu favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Amenda Satax xwab minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 20 Gal Peles minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 21 Schmidt minu favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Amenda 22 Vajler, favur? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Amenda 23, 24 u 5 u 20 ħanifutaw fuqom il-kol flimkien, Obermeyer, minu favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. Kompromess erba, minu favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Amenda 29, Peles. Minu favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Amenda 30, Gebhardt, minu favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Amenda 31, Bielan, minu favur, kontra, Nerġaw namlu verifika elettronika, l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Amenda 32 Gephardt, minu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Amenda 33 Bilan minu favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. Issa ser nivutaw fuq il-rapport kollu kemmu, il-rapport u il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Mela, għaddiet 19 il-vot favur u 11 kontra u żewġ astenzjonijiet. Tajep wisq? Mela hawnhekk aħna temmejna l-parti marbuta mal-votazzjoni. Issa ser natu żewġ minuti lill-kollegi li jixtiequ jitilqu mill-kamra xandom impenji oħra u mbagħad inkomplu bid-diskussjoni tagħna minna u zewċ minuti preċiżi.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 Bene, possiamo. Tajb, wismela nistaw inkomplu bil-ħidma tagħna. Jien hawnhekk irrid nitkellem fuq il-governance tas-suq uniku li fil-fatt hija huwa rapport li ġi f'dat lili, din hija l-ewwel diskussjoni ser nagħmlu fuq dan is-suġġett rigward dan ir-rapport. Issa s-sena li għaddit il-Kummissjoni Ewropea ippreżentat fir-rapport tagħha komunikazzjoni li kella x'taqsam fuq dak li namlu aħna għaliex qed jindirizza l-kwistjoni tal-governance u ta' suq intern. Issa, l-Kummissjoni reġat qed tagħmel referenza mill-ġdid dwar is-suq intern dan huwa aspett ferm importanti, pożittiv fl-opinjoni tiegħi issa rridu nittrasformaw din il-kwistjoni wkoll u anki nitkellmu mhux biss fuq argumenti ta' mertu imma fuq proċeduri tal mod li anki fil ġejjeni fil-qafas tal-analiżi annwali li ġifiri huwa s-semestru Ewropew 2014 hemmhekk ikun hemm rabta speċifika fuq l-integrazzjoni tas-suq intern. Aħna diċa indirizzajna dan l-argument u anki votajna fuq proposti, fuq suġġetti anki kienu konna sibu għan fuq rapport Sir Schwab, votajna fuq fil-plenarja fil ma' rapporti oħra marbuta ma' semestru Ewropew. Dinja prassi li tiġi konsolidata, tiġi imsaħħa u li ser tippermetti jekk din tiġi aċċettata e kif kienet imbasra anki mill-kumitat tagħna biex taqdi rwol aktar impenjattiv u aktar importanti meta paragonat ma dak li l-attivitajt li kien qabel. Kif tafu s-semestru Ewropew Jim bassar sabiex jagħmel referenza għal proċeduri ta' mertu anke l-Kummissjoni sabiex toħloq il-programm 2020 għall-Unjoni Ewropea. Jien naħseb li għal din ir-raġuni dan il-programm ix-xogħol tal-Kummissjoni m'għandux jillimita ruħu għal punti partikolari biss għalix minna ħanna aspetti ekonomiċi, ħanna aspetti soċjal. Daw żewġ pilistri għandhom rabta importanti li tinata permezz tar regoli u il-ħidmiet tas-suq intern. Dan il-qafas ta' referenza aktar wiesa jista' jgħin li x-xogħol tal-Kummissjoni u anki jista' jagħti aktar valur dak li ju kontenut politiku u anki il-mekanizmu li huwa imbassa la semestru Ewropew. Għalhekk wieħed irid jiddefinixxi b'mod preċiż metodoloġija ta' koordinazzjoni għas semestru Ewropew sabiex minn dawn it-tlet pilastri ma jkunx hemm tip ta' suċċessjoni mhux adegwata, anzi ikunu jitqisu bħala tlet pilastri integrati bl-istess valur u b'dan il-mod aħna nkunu nistgħu naraw li huma s-setturi prinċipali kif kienet xi timres għamnaħam il-Kummissjoni. Kif tafu dawn is-setturi huma il-settur tas-servizzi, mbagħad għandni wkoll l aspett tas servizzi finanzjari, tat trasport, tal-enerġija u anki tas suq digitali. Jiena naħseb tkun ħaġa utli ħafna li nżidu elementi oħra ta' evalwazzjoni marbuta mod speċifiku mal protazzjoni tal-konsumaturi kemm fil-ħidma tagħhom bħala ċittadini kif ukoll bħala ħaddiema u dan għaliex huma dawk li qed jipparteċipaw fil-ħolqien tas-suq intern. Sabiex namlu dan aħna nkunu rridu natu l-aħjar riflessjoni u konsiderazzjoni kif ukoll l-aħjar valur għal drittijiet, drittijiet tal-partit kollha interessati tas-suq intern dawn kollha jridu jiġu ikkonsiderati bħala punt ta' referenza u aħna rridu nirriflettu fuq il-rappreżentanza tagħha kemm anki drittijiet tagħhom dawk individwali kif ukoll kollettivi. Ir-rapport tas Sur Jwab kien għamel referenza anki il-proposti li nsibuhom fis-Single Market Act, l-att ta' suq waħdini, u anki il-Single Market Act it-tini wieħed li ġi prezentat sussegwentament u għamnek għanna possibilita biex għanna nerġaw lura għal dawk il-punti ta' sustanza u anki nirflettu kemm xejn aktar eh, fuq dak li sar. Ir-rapport Umbat għandu jinkludi fih l-istudju tal-strumenti eh, ta' analizi li ġew inklużi għassu intern rridu kol inħarsu lej dawk li ġew użati fil-passat u rridu wkoll nirriflettu dwar mezzi oħra ta' kontroll u ta' verifika li jkunu wkoll kapaċi jieħdu bħala referenza l-opinjoni u l-evalwazzjoni tal-konsumaturi. Għalek mux bizziet li jkollna evalwazzjonijiet bazati fuq statistika jew analizi kwantitattivi, għanna bżon niġbru l-opinjonijiet fuq il-mertu li ser tingħata fuq dawn il-kontenuti ta' suq waħdini minnaħa tal-konsumaturi. Ġifiri, mill-punti ta' referenza prinċipali wara kollox, għaliex dawn huma il-protagonisti jew dawk li qed jirċievu s-servizzi jew ix-xogħol anki li qed isir minħata dan il-kumitat. Jiena ser nippreżenta it-test sal-15 ta' Ottubru u għalhekk ser ikollna bizzejed żmien sabiex inkunu nistgħu niddiskutu għaliex il-prezentazzjoni ta' amendamenti edha meqjusa sal-15 ta' novembru. Et najdilkom hija mbassra għaliex jekk il-Kummissjoni Ewropea mhux ser tkun għadha prezentat l-analiżi tagħha nwali fuq il skabbir Dak il-każ aħna rridu nirriflettu fuq tieni data ta' skadenza għall-amendamenti kemm ikun hemm il-possibilità biex wieħed jippreżentahom ġifri min-naħa tagħna biex inżommu wkoll qies tal-evalwazzjonijiet u l-proposti li l-Kummissjoni bissiba tagħmel. Mela għalhekk f'dan l-istadju it-test ħajjoħroġ fil-15 ta' Ottubru u l-amendi fil-25 ta' Novembru fil-, -fil 25 ta' novembru. Pro, zommu f'mokkom li din dan iż-żmien din id-data ta' novembru tista' tinbidel skont ir-rapport tal-Kummissjoni. Għal din ir-raġuni jiena mhux se nżid ngħid xejn aktar għaliex ser ikollna opportunità meta niġu biex niddiskutu t-test u meta niddiskutu l-amendamenti u il-kompromessi neċessari jina ser niqaf hawnhekk u ser nagħti l-kelma lil dawk li jixtiequ jitkellmu għalkemm sissa ma kienxaw eh, dawk li xtiq jitkellmu fisem il-gruppi politiċi ħlif ix-shadow rapporters. U għalhekk ser nagħti l-kelma lill-kollega Anslik għal Pepe u mbagħad is-sur Saki Markakis għall-Alde. Grazzi tassew jina nishti nitkellem anki fissem l-onorevoli Žvab li huwa il-koordinatur tal-PPE u anki rapporter għal rapport fuq issu intern, issu wahdini. Issu wahdini għall-Unjoni Ewropea u affermi importanti anki s-semestru Ewropew għalhekk jiena verament kuntenta li il-em e- hemm rapport fuq din is-suġġett għalhekk fisem l-Onorevoli Xwab nixtieq nagħmel xi osservazzjonijiet bħala introduzzjoni l-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid li huwa importanti ferm li ngħidu li il-rapport tas-sur Xwab tas-sena l-oħra jidħol fis-seħ. Fil-fatt aħna għandna bżonn analiżi kif suppost studju li jrid isir fuq l-użu tar-regoli tas-suq waħdini anki fiħdan is-semestru Ewropew. Sfortunatament, issu intern huwa pilastru li għadu ma jeżistix fi sħiħ tiegħu, però huwa pilastru li huwa neċessarju biex jinħolqu ir-regoli tas-suq intern regoli wara kollox ma fundamentali għal ħidma tajba tas-suq intern, tas-suq wieħed, tas-suq waħdini u biex is-suq tagħna jkun kompetittiv sabiex ikun hemm impjieg u anki tkabbir. L-Onorevoli Schwab saħa ukoll li sabiex aħna nilqu dan il-għan huwa fundamentali li l-istruzzjonijiet li joħorġu kull sena minnaħat għal kummissjoni għall istati membri jixtu l-attenzjoni fuq l-aspet ta' suq li għandhom xjaqs ma' suq intern. Fuq kollox l-istati membri mbagħad iridu jaħdmu bisħieħ fuq il-pjan ta' kif jimplementaw daw ir-rakkomandazzjonijiet motija li l-om il-Kummissjoni u dawn ir-rakkomandazzjonijiet ma jistawx jiġu miċħuda kif ġara fi Franza. L-Onorevoli Schwab ħagost u koll li il-Komissjoni Ewropea diġa bdiet timplementa ċertu punti li kienu konna nsibu fil-rapport ta' Sur Schwab, ġifiri l-użu ta' sweeps. ġi mitlub ukoll li sir studju wara l-aħħar eh, adozzjoni tar-rapport issa nistennew ukoll l-riżultati dan l-istudju u l-onorevoli Schwab u jiena stess nittamaw li il-rapporter imexxi l-qudiem din il-pożizzjoni b'saħħita u ċara li ġitt ukoll li meċi għal qudiem l-Onorevoli Schwab u għalhekk il-grupp tagħna qed isserraħ ukoll fuq il-kollaborazzjoni tagħna sabiex aħna mmexxu l-qudiem dan is-suġġett. Grazie a lei per la Grazie. Fissem l-għalda l-onorevoli Tsaki Markakis. Grazzi, President. Jena naħseb li ħafna mill-kollegi li qed jaħdmu fuq dan ma jifmux kemm dokument huwa importanti f'dawn l-aħħar tliet snin inna nindirizzaw il-kriżi tad-dejn tal-Istati membri. U anki konna nindirizzaw is-semestru Ewropew Però tlifna minn qoddim għajnejna l-affarijiet li waslu għal dawn id-dejni għal dan id-dejn nuqqas ta' livell ta' produzzjoni, nuqqas ta' livell ta' tkabbir per eżempju, u dan jista' kull ma jmur wasal l-iktar dejn. Għalhekk irridu norbtu dawn l-affarijiet ma' suq intern biex nivitaw reperkussjonijiet negattivi. L-affarijiet irridu nagħmlu għam illum qabel għada u għalhekk importanti u loġiku li nħarsu lejn l-aspett tal-iżvilupp u d-dejn, però dan irridu nħarsu lejh it fejt ma' suq waħdini. Kif għal eh, Sur Ġvab li saħaq tajjeb dan il-punt fil-rapport tiegħu, dan għandu x'jaqsam mhux biss mal implementazzjoni iżda naħseb li fil-20 sena ta' suq waħdini u l-10 sena wara l-monita waħdanija fl-Unjoni Ewropea irridu naħsbu mhux biss bar l-implementazzjoni imma anke dwar bilanċ fil-pagamenti. Jien għandi ċittadinanza ta' żewġ stati membri u dawn jinsabu f'pożizzjonijiet estremi fil-żvilupp ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Dawn l-aħħar tliet snin wieħed minn dawn il-pajjiżi tilfu miljun impik. Qed nitkellem dwar il-Greċja u l-pajjiż liħor li għandi ċittadinanza tiegħu fil-fatt ħoloq 500,000 impik ġdid din is-sena. U forsi din tista' tina idea dwar kif qed jimxu l-affarijiet forsi xi temporanja mhux sostenibbli fuq medda twila ta' żmien, imma kif ħan indirizzaw dawn l-affarijiet u kif ħan imxu l-qudiem bħala Ewropej. Għandna scoreboard u l-iktar wieħed reċenti fil-fatt huwa ta' 19 ta' frar tal-2013 u qed naraw li f'dan l-scoreboard l-iżviluppi li jistgħu jkunu negattivi bħal pereżempju politika ta' sportazzjoni aggressiva ħafna anke feħdan is-suq intern tista' tiġi kritikata minn naħa tal-Kummissjoni Ewropea. Iżda mbagħad il-kritika li saret kontra Franza, per eżempju, fejn fil-Ġermanja mbagħad kellna surplus kbir tal-esportazzjoni, dan ingħata tal-ġemp u ġinjorat. U kif qalet il-kollega, dan japplika mhux biss għal Franza ma anke għall-Ġermanja. Mistax nibqgħu għaddejjenek jekk ħajkonna skorbor sa dan it-tip u nibqgħu sejrin hekk. Ma nistgħux ma jistax ikun, ma nistgħux nitolbu l-Kummissjoni tiġbdilna l-attenzjoni, mbagħad meta tiġbdilna l-attenzjoni isna ninsaw ċertu affarijiet, nistgħu niċċelebraw is-suq waħdini kemm irridu, imma mbagħad eh, nispiċċaw noqogħdu bidejna fuq żaqna dwar il-kwistjonijiet tal-impjiegi li qegħdin jiżdiedu fiċ-ċentru ma mbagħad fiż-żoni periferiċi qegħdin jonqsu. Għaliex dani din hija l-konsegwenza għandek pajjiżi li għandhom iż fejn imbagħad ikun hemm sussidi ħat tal-gvern li jingħataw biex il-ċittadini li jiexu fit tramuntana tal-Europa jimorru għattaw il-vaganza tagħhom fin nofsinhar tal-Europa. Ma din l-Europa li tassew il irridu jew le. Allura rridu nħarsu lejn il-loġika tal-affarijiet u niflu daqsxejn dawn il-punti. Nasab ir rapport kofferrati huwa Mument tajjeb biex inħarsu li dan il-punt bħala Parlament Ewropew u nsemmaw leħenna. Iżda l-Istati membri kif ukoll il-Kummissjoni irridu jagħmlu segwitu ta' dak li klim li għajdu bil-fatti. Mistax ikun hemm klim fieraħ biss, inkella nkun qed naħlu t-taxxi ta' ċittadini tagħna. Klim fieraħ biss waħdu mhux biżejjed irridu azzjoni. Grazzi. Il-President. Mhux ħadd ieħor li xtieq jitkellem? Jekk le, nitlob lill rappresentant tal-Kummissjoni hawnhekk jekk jixtieq xi jitkellem. Mi pare di no. Bene, allora mi ridò. Le, niħu l-mikrofonu jien mela, biex ngħidilkom xi mal malajr. Jiena naqbel ma' dawk il-punti li tqajmu mill-kollegi li tkellmu qabli. Il-problema ta' veru hija li aħna rridu natu konsistenza għal tielet pilastru, jiġifieri l-pilastru tas-suq waħdini. Pala kunċett il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea mank il-Kunsill Ewropew jaqblu li hemm din iħtieġa, iżda mbagħad meta niġu għal biex naslu għal punt li jħollu jorbot imbagħad mill-kliem ma naddux għal-fatti. Aħna rridu nagħmlu tajjeb għal din id-differenza u x-xogħol li għandna nagħmlu huwa proprju fuq dan l-aspett. Biex bekk is-semestru Ewropew u suq waħdini jiġu applikabli direttament anki rapport ġvab u dan jiddaħħal ukoll fis-semestru Ewropew bħala rabta u konnessjoni bejn l-ekonomija, il-politiki ekonomiċi li jiġu mill-ekonomija mbagħad għandek il-politiki soċjali u l-politiki tas-suq intern. Irridu nippruvaw nagħmlu dan flimkien u nixtieq infakkarkom għalhekk illi kif ittilkom. Il-15 ta' Ottubru ikolkom ir rapport fidejkom imbagħad sal-25 ta' Novembru jekk ma jkunx hemm xi bidla min-naħa tal-Kummissjoni ikolkom l-iskadenza għal preżentazzjoni tal-emendi. Issa ngħaddu għal punt li mis fuq l-aġenda tagħna. Jiena r-rapporteru allura ħanżomm il-mikrofonu, naqba nitkellem jien. Jiena opinjoni għal jiena rapporteru għal din l-opinjoni u hija l-opinjoni dwar id-direttiva fuq il-komunikazzjoni ta' informazzjoni mhux finanzjarja minnaħa tal ċerti kumpaniji jew gruppi kbar. Il-Kumitat Mexxej huwa l-Kumitat Juri, iżda aħna opinjoni fuq din fuq dan ir-rapport. Din id-direttiva timbet minn żvilupp minn tal konti ċertu affarijiet li ġew approvati f'Ġunju fil-Parlament Ewropew dwar is-CSR, ir-responsabilità korporattiva tal-kumpaniji. Imbagħad dan il-punt ġi preżentat mill-Kummissjoni. Palma tafu il-CSR hija somma ta' responsabiltajiet li l-kumpaniji obbligatorjament jew volontarjament jistgħu japplikaw u fir rigward l-Ewropa issa għandha riġni nitmur lura ħafna snin. Kienet wieħed mill-punti innovattivi u l-enin tal-White Paper ta' Jacques Dalor tal-1993. Mbagħad dik il-prassi ġiet implementata wara din id-data bħala interventi minnħa tal-Unjoni Ewropea, kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea, il-livell volontarju nżamm u ċentru tal-CSR ta' responsabilità soċjali tal-kumpaniji baqgħet hemm u anke responsabilità tal-kumpaniji. L-andament ta' dawn il-politiki ma baqgħetx uniformi kien hemm punti fejn marru lura, mbagħad kien hemm punti fejn twaqfu jew ma baqgħux jiġu implementati. Ir-raġuni ta' dan insibuha minħabba ċertu kontrapożizzjoni b'saħħithom li kien hemm fil-bidu ta' snin 2000 u li kellhom x'jaqsmu ma' gruppi l-kbar li kellhom rapporti sbieħ ħafna dwar responsabilità soċjali u mbagħad kellhom imġiba li ma tantx torbot ma dawn ir-rapporti. Nistantikom żewġ eżempji, pereżempju kumpaniji kbar tal-żejt kellhom rapporti tajbin ħafna kien jgħidu li għandhom responsabilità kbiru kbira ma mbagħad nixsu l-baħar ta' tramuntana bl-armot possibbli għaliex kienu jitrasportaw żejt mhux raffinat fuq bastimenti li ma kellhom l-ebda livell ta' sigurtà ta' ħarsin tal-ambjent. Jew inkella kumpaniji tal-ħwejjeġ li bjew il-ħwejjeġ li fil-waqt li kienu qegħdin jgħidu li għandhom responsabilità soċjali kienu qed iħadmu eh, l-impjegati tagħhom f'pajjiżi mbeda ħafna u kienu jħadmu fil-fatt it-tfal. Għalek naħseb li dawn joħolqu diffikultajiet kbar fir rigward l-implementazzjoni u l-applikazzjoni tal-CSR importanti li nisħu fuq dan il-punt jider li punti pozittivi, net naraw li kien hemm rapporti minn tal-Parlament minn juri u aħna nagħmlu l-opinjoni u l-Kummissjoni għamlet direttiva fuq l-informazzjoni mhux finanzjarja li huwa suġġett li nridu nindirizzaw illum u nkomplu nżidu l-proposti, nkomplu nżidu mal-proposti tal-Kummissjoni. Nikkonkludi billi ngħid li dawn huma proposti infasla tajjeb hemm afas. Pozittiv kemm bħala intenzjonijiet u anke bħala lingwaġġ li ntuża minn naħa tal-Kummissjoni Ewropea. Qed nitkellmu dwar il-garanzija tal-aqwa trasparenza possibbli fir-rigward l-imġiba tal-kumpaniji u dan ovvjament għab beneficju tal-partijiet interessati kollha u speċjalment naħat tal-konsumaturi li huma l-partijiet interessati l-iktar importanti għal soċjetà tagħna. Għalhekk qed nitkellmu dwar kif għandaħlu xi modifika żgħira emmu hawn imma xorta waħda napprezzaw il-qafas kollu kemm hu. Il-modifiki li nħoss li huma utli u koerenti mal-pożizzjoni li kienet il-punt ta' tluq tal-Parlament Ewropew u kienet tħeġġeġ il-Kummissjoni biex tagħmilha huma dawn. L-ewwel fuq il-limitu massimu Il-Kummissjoni tipproponi limitu massimu għal kumpaniji l-kbar ta' 500 impjegat, naħseb dan il-limitu massimu rrit jitnaqqas għal 250 impjegat, għaliex 250 impjegat huwa limitu massimu li tsib fl-atti leġislattivi kollha tal-Unjoni Ewropea sabiex bekk tqis id-dimensjon id-daqs tal-impriża. U għalhekk ma nistax nifmu għala għall-attivitajiet ekonomiċi dan il-limitu massimu ikun ta' 250 imma mbagħad tal-affarijiet soċjali dan il-limitu massimu nżiduh sa' 500 impjegat. Hemm definizzjoni iktar preċiża dwar x'inhuma r-riski marbuta mal-attivitajiet tal-imprizi, hemm ukoll ċertu linji gwida li għandhom jingħataw anke sabiex l-informazzjoni tkun uniformi l-informazzjoni li tiġi minn naħda kumpaniji li tkun tista' tqabbilha waħda mal-oħra u naħseb li dawn l-obligi jridu kullum xieqsmu mux bisma l-kumpaniji l-gbar, imma anke l-grupp l-gbar kif għamilna fil-rigward l-xiri publiku, rridu jinvolvu l-katini kollha tal-forniment kif ukoll tal-subtendering, tas sottokuntratti. Hawnhekk il-qafas Ewropew ma nistawx nifmu kif per eżempju kumpanija li jkollha mġiba tajba imma mbagħad l-istess kumpanija mbagħad ma tikkontrollax x'qed tagħmel u tikkontrolla x'qed tagħmel x'qed jagħmlu l-kumpaniji li jaħdmu għalihom b'sottokuntratti. U dan dejjem fil-katina ta' per pereżempju, speċjalment f'katini li jkunu twal ħafna. Għalhekk hemm bżonn ta' mekkaniżmi ta' kontroll, dejjem nitkellmu dwar attivitajiet li mhux obbligatorji huma volontari, volontari għaliex kumpanija li ma tagħtix din informazzjoni trid tispjega għala mhux qed tagħmel hekk imma m'għandix obbligu awtomatiku li hija fis U għalhekk m'għandix għalfejn tindika din l-informazzjoni l partijiet interessati kompetenti. Xorta waħda jena nħoss li din hija direttiva importanti mhux biss għaliex tista' tissaħħaħ l-irkupru ta' politika ta' responsabilità soċjali iżda tista' tagħti iktar kontenut għal politiki li kienu verament importanti u anke fuq il-livell ta' tfassil tal-Unjoni Ewropea kienu japplikaw ħafna anke speċjalment fit-Trattat ta' Lisbona fis snin 2000 u mbagħad tnaqsu xi ftit. U kull ma jmur isu naqset l-importanza tagħhom meta mqabbel ma qabel. Jiena verament nixtieq nisma' l-kummenti tagħkom u lest li flimkien insibu l-punti kollha jistaw saħħu din id-direttiva. Dejjem koerenza ma' ċertu suġġetti li diġa' jitflu ma' dawn il-politiki u li diġa għamel dan il-komitat mod responsabli. U naħseb li aħna nkun għadin ħarsu fit-tul u mhux biss nħarsu sam neħerna jew fid-dimensjoni żgħira jew fuq medda qasira ta' żmien. Lek nisma' minn għandkom nistenna l-kummenti minn ħatakom u mbagħad nistenna l-emendi. l densa tal-emendi hija 15 Ottubru. Nibdew din id-diskussjoni l-ewwel qabel kollox u għalhekk nadda l-mikrofonu nix-shadows li huma preżenti fisem il-PPL kollega Piti Kajnen, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, President. Nittama li taħferli li apparti l-isfond politiku tiegħi l-istorja politika tiegħi ħatoffri spunt tal-kommenti li ħanamel għaliex jiena kont mitħla tal-ekonomija, kont prezenti f'xi bords tal-kumpaniji u għalhekk meta nħares lejn il-perspettiva tal-kumpaniji ikolli jisni sensazzjoni li ma nistax naħrab minna. Għatoħroġ fil-kommenti tiegħi. L-ewwel net naħseb li inti bħala rapportera mill-xogħol siwa ħafna sissa għabbażi tar-rapport min-naħa tal-Kumitat Juri. X-xogħol tal-Kummissjoni kien tajjeb ukoll u għalhekk bħalissa jidher li jkun raġonevoli għalija li konna livell indaqs u jkonna il-rekwiziti kollha ta' rapportaċ l-istess livelli minn l kumpaniji u l-gruppi kbar. Biex bekk il-limitu massimu ta' direttiva naħseb li għamil sens għalija. Imbagħad hemm xi ħaġa nieqsa, ħaġa importanti ħafna, kemm fir-rapport kif ukoll mill-proposta tal-Kummissjoni. U ma nafx nistgħu nagħmlu eżattament fuqha. Iżda jekk naħsbu dwar l-approċ nishtiqu nieħdu fej konna per eżempju azzjoni volontarja, ġifiri ma tkunx legalment vinkolanti u sistemi li varjaw ħafna mill-kumpaniji grupp il-kbar naħseb li din hija problema kbira. Jekk tħares leha minn perspettiva tal-kumpaniji, allora jkun vitali li l-informazzjoni tkun tista' qabbela ma' informazzjoni oħra. Għalhekk Aħna għanna l-IFRS u għanna direttiva tal-kompatibilità kena regoli simili għal kumpaniji differenti dwar kif jagħmlu rapportaċ ta' x'jamlu tal-attivitajiet tagħhom u l-qofol ta' dan huwa dan bi l-investitur jew ikun min ikun ikun jista' jieħu din informazzjoni u jagħmel differenza u jkun jista' jqabbel l-informazzjoni li jkollu minn kumpanija għall-oħra u l-attivitajiet tagħhom. U dan anki jekk ikun fuq bażi volontarja u fuq bażi differenti ta' rapportaġġ, is-sitwazzjoni tkun diffiċli titwettaq u tibqa' xejn trasparenti. Għalhekk naraw li għandna l-opinjonijiet pubbliċi minnaħa u għalhekk diffiċli ħafna li ngħidu jekk hux qed ikollna informazzjoni ġusta minn fejn ġejja, minn liema kumpaniji u jekk hix relevanti wara kollox. Mill-punt di vista tal-investitur, mbagħad eh, jekk poġġi ruħek fil-pożizzjoni ta' investitur, ikollok rapportaċ ta' tertu mod, mbagħad flok rapport integrat ikollok eh, stqarrijiet, mbagħad ikollok stimi finanzjari, per eżempju, fej taħseb li ħadd ħasserraħ naħseb li jena taqra il-rapport finanzjarju xek. U dan ifisser li diffiċli ħafna li nsibu riżoluzzjoni fuq medda qasira ta' żmien. Forsi jkollok profitt tajjeb fil-kumpaniji bħalissa imma mbagħad hemm riski fuq medda twila ta' żmien memuża ma' dawn il-profitti Mbagħad jista' jkollok eżempju ieħor fejn jkollok kumpanija tajba ħafna li ma turix profitti olin ħafna imma qed tagħmel investimenti fuq medda twila ta' żmien fuq is-sostenibilità pereżempju, fuq il-sigurtà soċjali u anke fuq il-valur tal-ditta stess tal-isem tal-kumpanija jekk din l-informazzjoni ma tkunx tista' tqabbilha, jekk ma tkunx tista' tagħmel integrazzjoni tal-informazzjoni, dejjem ikun hemm is-sogru l-investitur ma jkunx jista' jagħmel l-aqwa għażla sostenibbli Mhux qed ngħid li ma jkunx irid jagħmelha. Allura dan iwassani biex ngħid li iva fuq medda twila ta' żmien apparti l-indikaturi ta' prestazzjoni għandna jkollna regoli waħda għal rapportaġġ. U dan għandu jkun obbligatorju bħala rapportaġġ integrat u dan japplika l-kumpaniji kollha ikun id-daqs tagħhom aħna m'għandniex ir-regoli ta' kontabilità bażi volontarja, per eżempju, jew għal bażijiet oħrajn. U għalhekk jiena nibżawis li dejjem nibqgħu nieħdu dawn it-tip ta' passi passi żgħar u nifhem kemm hemm diffikultà politika, aħna stess qed waslu iktar burokrazija, l-istess burokrazija li qed natant qed nippruvaw innaqsu. Aħna qed nagħmlu rekwiżiti għar-rapportaġġ kumpaniji mbagħad ma niksbux din informazzjoni li verament tista jkollha impatt fuq l azlit ta' investiment, pereżempju, u lanqas tappoġġa min-naħa l-oħra l-programmi tagħna fuq investiment fuq medda twila ta' żmien u lanqas ma tigarantixxi livell indaqs bejn il-kumpaniji. Allura ma nafx kif nistaw insolvu din il-kwistjoni bħalissa hija dilemma għaliex hemm bżonn li naslu għal soluzzjoni, nafu li hemm negozjata mal-Kunsill, għaddejjin, nafu li importanti għal komunità tan-negozju wkoll u jkun diffiċli li konna dan eh, xogħol issa fir-rekwiżiti ta' rapportaġġ ta' bħalissa, ma nittama li flimkien nistgħu nsibu din l amla din il-fema dan iħsib u b'flimkien mal-Kummissjoni u l-Kunsill naraw meta ħnistabilixxu data reviżjoni u mbagħad naslu għal ftehim ftehim vinkolanti fejn jkollna bażi wieħed għal rapportaġġ u linji gwida għal din ir-reviżjoni kemm jekk erba' snin kif ukoll ħames snin minn issa l qudiem Ħalli fidejk jekk xi ħaġa li nistgħu nikkonsidra. Grazzi. Grazie Grazzi, jem kollegi li jishtiq jitkelmu l-Onorevoli Tsaki Markakis. Ähm, Grazzi ħafna, Sur President. Jiena qed nitkellem miflok is-Sur l illum li huwa xedu rapporter. Ir-responsabilità tal-responsabilità soċjali tal-negozji hija punt importanti ħafna. Importanti niddiskutuh minħabba l-attività dawn il-kumpaniji rridu segwom iktar minn qrib is-CSR mhux fenomenu ġdid ilna insegwuh għal diversi snin iżda normalment eh, dan seħ eh, fuq livell fuq bażi volontarji dawk li rridu jam rridu jagħmlu jistgħu iżda il-bażi tibqa' waħda volontarja. Jekk naqraw il-valutazzjoni tal-impatt minnaħa tal-Kommissjoni, nieħdu l-impressjoni illi huma um, motivati eh, minn xi ideoloġija. Hemm kumpaniji illi mhumiex eh, li ma jitawx ċerta attenzjoni minn naħa tal-pubbliku, però eh, fil-fatt huma soffru kompetizzjoni qawwija mill-partit oħra tad-dinja. hemm diversi problemi rridu nsolvu hawnhekk. Il-Kummissjoni jidher taħdem fuq uh, idea kemm xejn idealista. qed tibbaża li n-nies kapaċi jdaħlu l-informazzjoni kollha f'rapport wieħed iżda dan ħafna drabi jinvolvi mhux biss dipartiment wieħed iżda pereżempju sussidjarji minn madwar id-dinja rridu jitlu diparti jkunu voluti dipartimenti differenti. Umbat l-informazzjoni kollha dwar il-politika eh, ta' diversifikar fil-kumpaniji. Issa l-kwistjoni dwar il-kwati għannissa din suġġett kemm xejn kontroversjali. Sa fejna fin eh, suppost inkunu qed naħtru l-iktar nis kompetenti għax-xogħol. Intqal li kien hemm falliment fis-suq eh, li kien falliment fis-suq minħabba nuqqas diversifikar, però jien naħseb illi din hija xi ħaġa li mhix bbażata fuq il-fatti. Irdu naħtru l-aħjar nies bl-aħjar kwalifiki bħala leġislaturi irridu nieħdu l-aħjar deċiżjonijiet għal kumpaniji. L-emendi proposti jidru għas-Sur Kreutzmann eh, emendi ta' min jikritikom nitkellmu dwar kumpaniji ta' li ħadmu 250 persuna jew iktar. Irridu nqodu attenti minn kemm spejjeż żejdax ma rridux inkomplu eh, nimminaw l-kumpaniji l kompetitività tagħhom. Grazzi. Grazzi tassew, ix-shadow rapporteur talab il-kelma l-Sinjura Gephardt, jek jieġbok Evelyn. Dankeschön, Herr Berichterstatter. Grazzi, l-relatur. jien naħseb illi għandek abbot tajjeb ħafna. Jiena għandi l-istess opinjoni illi l-Kommissjoni resqet proposta pjuttost tajba u nasib li waqt raġonevoli illi aħna wkoll insaqsu sabiex eh, ninataw l-informazzjoni dwar trasparenza wkoll. Wara raġonevoli nsaqsu għalija din l-informazzjoni forsi jista' jintbat il-messaġġ li Sir Kreutzmann illi fl-Istati Uniti il-regoli fuq il-kwoti għal nisa fuq il-boards huma ħafna iktar eh, stretti qawwija minn dak illi qed jiġi propost. Ġifieri qed titkellem dwar li l-kompetitività tiġi xekla fuq fuq l-vel, din ma naħsibx li għandek raġun fuq dan il-punt. Irridu li kulem trasparenza. Għaliex lum il-ġurnata qed naraw iktar u iktar li l-konsumaturi eh, n-nies li jixtru il-prodotti qed jagħtu iktar valur lil dawn l-aspetti rridu jkunu jafu x'qed jiġri minn wara l-kwinti. Għalhekk jiena nilqa' il-punt il-qajjem eh, sur koferati xi punti kienu fosthom li jridu jkollok eh, konsistenza fil-leġislazzjoni. U għalhekk trid tindirizza kumpaniji li jħadmu 250 persuna jew iktar, trid iżomm f'moħħok il-liġi Ewropea rid ikollha l-istess figura. Rid iżommu l-istess figura kif hemm diġà f'leġislazzjonijiet oħrajn tal-Unjoni Ewropea li jsemmu din figura ta' 250 impjegat u dan nagħmlu sabiex nifitkaw il-konfużjoni. Nsemmu bat il-sottokontratturi. jekk kumpaniji, jekk ikun hemm kumpanija li tagħti il jekk tagħtina xi informazzjoni imma mbagħad ikun hemm parti mix tagħha li tatiħ il-kumpanija oħra, eh, l-informazzjoni li tatina se mhux tkun utli, mhux tibqa' valida, għalhekk importanti li jkollha din l-informazzjoni wkoll. Grazzi. M'għandix ma jidirx li hawn iktar kollegi li jixtiequ jitkellmu. Għalhekk instaqsi jekk il-Kummissjoni għandi xi kummenti. Grazzi l-President eh, u grazzi u kol tal-kommenti u l-mistoqsijiet li tres u l-lum. Il-Komissjoni resqet f'April proposta li nasbu jek pass il-qoddim eh, għal trasparenza u għal prestazzjoni tal-kumpani fl-Unjoni Ewropea. Għal ibda nitkellem fuq trasparenza. Din trid tkun inkluża fit-teħid ta' deċiżjonijiet ta' kuljum fl-Unjoni Ewropea rid nasbu li l-kumpaniji jieħdu konsiderazzjoni deċiżjonijiet eh, in konsiderazzjoni fid deċiżjoni tagħhom l-aspetti soċjali u ambjentali fost oħrajn u dan naħseb li jħalli fil-fatt impatt pożittiv u l-kumpaniji u suċċess Franzarju eventwalment. Dan eh, kien riżultat tal-valutazzjoni tal-impatt illi għamilna Aħna wkoll tal-opinjoni anka skont informazzjoni qed nirċievu għant investituri u nies fil kompaniji eh, li din informazzjoni li eh, mhux finanzjarja hija importanti sabiex ikun jisir jkomplimentaw l-informazzjoni finanzjarja li diġa' qed jirċievu. L-investituri qed jgħidu li din l-informazzjoni utli sabiex ikun jistgħu jieħdu deċiżjoni tajba anke dwar l-allokar ta' kapital u jemnu wkoll illi għalkemm il-banda waħda qed jirċievu bizzejiet informazzjoni u informazzjoni tajba dwar dwar l-aspett finanzjarju mhumiex qed jirċievu bizzejiet informazzjoni dwar aspetti li mhumiex finanzjarji. U dan huwa fil-fatt parti importanti jekk mit teħita deċiżjoni tal investit eh, parti importanti mit teħita deċiżjoni tal-investituri u għalhekk naħsbu li l-proposta li saqna hija waħda tajba. Palissa fl-Ewropa eh, madwar 2500 kumpanija li huma verament trasparenti ke fuq livelli soċjali u ambjentali dawn jinkludu kumpaniji eh, illi daħlu din it-tip ta' informazzjoni fil-rapporti tagħhom annwali fil rapporti annwali ta' ġestjoni tagħhom. Semmejna li mitu ta' 500 impiegat. Dan ifisser li iżid żieda l-kumpanija iżid ikun hemm iżida ta' kumpanija ta' 1800. Nasbu li huwa pass fid-direzzjoni tajba li pass iżda li kun eh, wis Eh, ikun pass wis ambizjus jekk ser nużaw il-limitu ta' kumpaniji iżda jekk aħna ressaqna għalhekk il-limitu ta' 500 iżda naħsbu li kun wis eh, ambizjus jekk nippruvaw indaħlu jew ninkludu wkoll kumpaniji li jħadmu minn 250 impjegat għaliex tenżidu l-ammont ta' kumpaniji insegu għal 45,000 dawn naħsbu li huwa wis l-informazzjoni li tingħata hija informazzjoni eh, sensittiva u kollu rridu nimxu b'kawtela aħna. Irridu noqogħdu attenti u li nibatu l-messaġġ li dan huwa rekwiżit għal kumpaniji kbar. U bħalissa ma rridux illi eh, nindaħlu forsi namlu pisejet lil fuq SMEs. Huwa vera li bħalissa il-limitu għal SMEs jieqaf mal-250 impjegat. Iżda irridu nqogħdu attenti la issa nimmiraw eh, jew nindirizzaw il-kumpaniji l-ikbar kumpaniji biex ngħidu hekk u ma niprovax u ma natux l-impressjoni li bħalissa f'dan l-istadju qed nitfgħu iktar obbligi fuq l-SMEs, fuq l imprizi żaru medji. U nasbu li b'dan il-mod billi ninkludu bis kumpaniji ta' 500 impjegat jew iktar inkunet wassu dan il-messaġġ ma rridux nagħtu piżid żejjed fuq l-SMEs jiġifieri. Issa rigward il-katina tal-provista, aħna nafu li din narfu li din informazzjoni importanti u meħtieġa li informazzjoni utli għal kumpaniji għal eh, partijiet interessati u għal investituri rridu li u kol kumpaniji jagħtu iktar informazzjoni dwar il-ħtieġa li nirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem. Ħafna mill-informazzjoni marbuta mal-katina tal-provista Eh, torbot kol ma' kwistjoni ta' sotto kontratti eh, u anka marbuta ma' drittijiet ta' dinjità tal-bniedem. Minn banda l-oħra ma' rridux ninjuraw il-diffikultajiet tekniċi illi huma marbuta ma' din is-sitwazzjoni ma' din kwistjoni tant komplessa ta' u anka l-katina tal-provvista. Nixtieq nenfasizza wkoll li l-proposta li resqet il-Komissjoni hija rekwiżit mux qed titlob għal zvelar illi jkun zvelar volontarju, iżda wieħed illi jkun obbligatorju għal kumpaniji il-kbar. U vera li palissa mhux ħares u l qudiem lebda għafas partikolari. Nasbu li diġà eh, maturità biżejjed fil eh, oħrajn li ġew żviluppati, forsi fit tini fażi fil ġejjini inkunu nistgħu nagħmlu dan iżda mhux għalissa dak li għet nirrikonoxxu bħalissa u li l-kumpaniji eh, jaraw valur f'dak li tipproponi u f'loqs li bħalissa et insemmu diversi termini fostom il lingwida tal-OECD fost oħrajn u nix insem li jem eh, osfa nazjonali verament tajbin u kol, pal per esempio il-kodiċi ta' sostenibilta tal-Germania, eh, u naħseb li dan huwa utli ħafna. Li ma noħorġux affas, aħna f'tal istadju ma naħsibx illi ifisser illi kun qed timmina l-komparabilta. għandek kumpaniji li ġandhom ċerta esperjenza u għandek oqsfa diġa fis-seħ li jistgħu jintużaw. U naħseb li jektijatuna l-informazzjoni, dell-informazzjoni minn laħat tal-kumpaniji din ser tkompli zid il-komparabilità fuq is-suq. Grazzi. il-Kummissjoni l-kollegi għall-osservazzjonijiet minn tiegħi jiena nixtieq nerġa' lura żewġ kwistjonijiet. L-ewwel waħda hija ja din il-ħaġa, l limitu massimu nasb tama li rappreżentanti tal-Kummissjoni jifmu li hu wis meta għandna 500 dipendent f'kumpanija hija kumpanija żgħira fis-sistema produttiva għaliex Jekk aħna naċċettaw il-proposta kif inhi mfasla minn tal-Komissjoni, nasibx tkun ħaġa adegwata, m'hemmx sitwazzjoni ta' esimetrija bejn l-informazzjoni ta' karattru ekonomiku u dawk li qed jiġu miżju dawnek, jiġifieri determinaw ċertu attitudni għaw anki eh, aspetti volontari għawnek, pero qed infixklu l-idea ta' xini l-idea ta' SMEs li wara kollox tiġi mħarsa ma titx ikun hemm pressjoni fuqha bħal din id-dispożizzjoni qed nitkellmu fuqha. Minnaħa l-oħra, il-kumpaniji li għandhom din id-dimensjoni huma kumpaniji konsolidati li kapaċi mingħajr diffikultà ta' xejn joħol informazzjoni u għalhekk aħna ma rridux nqogħdu nibżaw minn din l-informazzjoni għaliex aħna bħalissa ninsabu quddiem f'dawn l-aħħar żmien. Proċess ukoll li ġim ħafef dawn l-aħħar snin. U qed nagħtu attenzjoni differenti meta paragonamtu mal-passat kemm mill-investituri kif ukoll minn konsumaturi u tridu informazzjoni fuq il-komponenti soċjali nistaw nsejħu l-omek għalix dawn huma punti marbuta mal-ambjent dawk li ħarsu kol daw in-nies li għadnu f'daw il-kumpaniji u koll li wieħed iħares l-liġijiet u anki drittijiet individwali u kollettivi tal-persuni li fil-passat daw ma kienux mitluba, kienux neċessarji, għanna konsumaturi però li huma għandhom disponibilità ekonomika importanti u li qed jagħtu wkoll attenzjoni għal l-arfin tal-imġiba ta' daw il-kumpaniji minn fejn huma qed jixtru servizz jew qed jixtru prodott fejn qabel eh, din il-ħaġa ma kienx isseħħ. Anki l-investituri li qabel eh, li ma jħarsux biss lejn il-profitti li jagħmlu qegħdin attenti ħafna biex jaraw X'inhu l-aspett pożittiv li qed jinħoloq madwar kumpanija anki li l-kumpanija jkollha imġiba responsabbli x'inkella tista' tkun kumpanija friskju. Ġifiri huma ma jħarsux biss lejn il-profitti li jistgħu jagħmlu fuq medda qasira ta' żmien. Għalhekk dan huwa proċess pożittiv u dan il-proċess għandu jiġi imtejjeb u msaħħa. Hekk kif il-fatt sar fil-bidu u kif konna din nagħmlu nippruvaw nagħmlu b'din id-direttiva, però mingħajr biżat partikolari. Jien naħseb id-direzzjoni li rridu nieħdu hija direzzjoni twila u bħall onorevoli Pittikajnen jiena għandi etna ti appoċ, għandi esperienza dwar da, jina konvint li il-punt ta' destinazzjoni għandu jkun wieħed li ikolna għalih rendi kont, ġifiri triq li rridu namlu mixtri triq qasira, il-sfidi u dimna ma gbar, pero irridu naħsbu u rridu nriflettu kol li li naħol u standard għall informazzjoni ser tejn il-konsumatur biex narfu unazlu aħjar la prodott, pero anke jkun hemm regolamentazzjoni aħjar mod pożittiv tal-suq. Dan huwa valur miżjud. Il-kompetizzjoni li tissir permezz ta' arfien mifrux u anki aktar trasparenza hija kompetizzjoni pożittiva bil-maqlub aħna jkollna tfixkil fis-suq fejn il-kumpaniji li iġibu ruħom maħjar għaliex qed jirrispettaw l-ambjent, għaliex qed jirrispettaw id-drittijiet tal-persuni u tal ħaddim u tal-partijiet interessati, mandomx eh, ma jkollhomx vantaġġ biex iżommu din tip ta' mġiba. Għalhekk jiena konvint li l-unika rendi kont huwa l-unika soluzzjoni li nħarż li l-punt ta' destinazzjoni u jiena wkoll ħerqan li nsibu soluzzjoni ta' kompromess u li ħankomplu niddiskutu fuq din il-ħaġa u li tista' twassalna biex nagħmlu passi l qoddim fuq din id-direzzjoni l-aktar xirqa u pożittiva li wieħed jista' jieħu dan il-kuntest u f'dan iż-żmien. Għalhekk jiena nistenna perqa kbira l-amendi tagħkom, niddiskutuhom If fil-ġimat ġejjin niddiskutu l-kompromessi l ewwel qed nirringrazzjakom nalqu dan il-punt issa li għandna fuq l-aġenda u 10 minuti bil-qoddim nittama li dan mhux ser eh, jgħalanna problemi mal-Komissjoni, pero nistawek naddu għal rapport fuq l-invoicing elettronika u il-Komissjoni tippreżenta għanna l-impatt evalwazzjoni bħala l-ewwel skambju ta' opinjonijiet. Il-Komissjoni edha fostna? Dobbiamo fermarci. Jew inkella rridu nieqfu. Non sono ancora arrivati, sono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 Eh, il-ħiniet huma indikattivi għalina u għalihom, però aktar għalihom għaliex normalment ikunu aktar vinkolanti milli suppost ikunu. La diskussjoni għu. Nistennew sakemm jaslu fostna il rappreżentanti tal-Kommissjoni. Jew forsi tasal fostna x'forsi hija waħedha din ir-rappreżentanti jew rappreżentanta tal-Kummissjoni, mela nistennew kemm xejn. Bene, grazie. Tajb, wis, mela ħna nistaw nerġaw nibdew bil xoltana il ir-rappreżentanti tal-Kommissjoni waslu fostna. Nixin nirringrazzju minn selmilom. u issa lek nixtieq nagħti l-kelma lil Kamil Kiljanski li ser tippreżentana l-evalwazzjoni ta' impatt u mbagħad ser ikollna skambju ta' opinjonijiet fuq il- invoicing tal l-akwist pubbliku. Mela, dispjaċini, wasalt tard, kien zbaltana, niskużer l-wasalt tard, mela nixin qatta l 15 minuta biex nitkellimkom dwar dawn l-slides li ser taraw, ser nispiegaw koll raġunijiet, il-kuntest u anki l-kontenut fuq id-direttiva tal-invoicing għal dan l-akwist pubbliku nixtieq nara li din qed taħdem ħan iċċekkja. Tajb iva, mela il-motivazzjoni, ir-raġunijiet. Mela aħna konna qegħdin nittamaw li konna tnaqis ta' spejjes u anki simplifikazzjoni ta' eh, għal dak li u pis amministrativ għal eh, invoicing, aħna naħsbu li dan huwa żvilupp tajb ħafna l-SMEs, jinkludi trasparenza u anki awditjar ta' dan il-proċess. Pero, l ħar pero mux l-inqas, hemm ukoll benefiċċji ambjentali. L-inizjattiva iġġenerat ħafna interess mill-partijiet interessati, nistan li jkun mbagħad kol kienu riżultati mill-konsultazzjoni pubblika u tajb li naraw dan kollu fil-kuntest ġenerali tal-aġenda digitali, eh, suq wahdini digitali u il-e-government. La il tasib tagħna kien li fil-waqt li fil-waqt li din hija intwittiva, din il-proposta ser twassal l-aktar effiċenza, però hemm riskju wkoll li stati membri forsi ma jimxux b'mod koordinat u għalhekk joħolqu problema meta jien nitkellmu fuq standards, sar nitkellem dwar dan aktar quddiem. Nisper Mela ħna għanna l-aspetti kollha tal-ispettru politiku kellna appoġġ mill-Kunsil f'Ġunju, mbagħad kellna riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew f'April tal-2012. Mbagħad kellna wkoll eh, din l-inizjattiva kienet ingredient ewlieni fil- fil-inizjattiva tal-att waħdini tas-suq numru 2, u mbagħad anke kellna l-istħarriġ dwar it kabbira annwali li kellna wkoll dan li invoicing evidenti hemmhekk. Aħna kellna konsultazzjonijiet pubblika u di ma kienx konsultazzjoni li aħna normalment namlu permezz tal-istħarriġ, pero anki permezz ta' konferenzi multipli u kellna wkoll konferenza 15 ilu bil-parteċipazzjoni ta' il-Sur Harbor u kol fuq l-akwist publiku u l-invoicing dan il-qasam kien hemm appoċċa din inizjattiva anke biex qed juża l-e-procurement u anki li invoicing mod partikolari u anki l-idea li jkun hemm interoperabilità din hija raġuni kritika għalfejn aħna nħossu li l-partit interessati jappoġġaw din dan it-trasferiment għal din it-tip ta' użu ta' invoicing f'dak li huwa akwist pubbliku. Aħna hawnhekk mhux qed nibdew mill-bidunet, fil-gruppi ta' ħidma kien hemm diġà inizjattivi multipli fuq livell tal-Kummissjoni u anki fuq livell ta' ħidma mod ġenerali kien hemm komunikazzjoni mill-2010. Hemm ukoll il-forum tal partit interessanti multipli, hemm ingredienti oħra f'din it-taħlita, hemm ukoll il-valur miżjud dwar valur miżjud tat-taxxa, dan id din id-direttiva tal-Kunsill, kien hemm strateġiji oħra u hemm ukoll il-kwistjoni tal-proġetti li ġew kofinanzjati mill-Kummissjoni bħal Papel kif ukoll kien hemm elementi oħra ma marbuta mal-invoicing u l akkwist pubbliku. Għalis ħadna azzjoni issa, għana ħadna azzjoni issa lix Minħabba l-fat li fil-kontesta kwist publiku li invoicing huwa intuitiv tħafna ċertu stati membri u kol diġa ħadu azzjoni anke billi sviluppaw pjattaformi, livelli kif ukoll pjanijiet ta' azzjoni fuq livell nazzjonali, però huma jagħmlu hekk b'mod li mhuwiex koordinat u għalhekk aħna mħasba li dan jista' jwassal għal sistema li ma tkunx eh, tista' taħdem jew ma jkunx hemm interoperabilità bejn reġims differenti li jkunu implementati u għalhekk kun tista' taffetwa b'mod negattiv il-talbiet transkonfinali li jistaw eh, jiġu massimizzati bil-infurzar minħata tal-Kommissjoni għalhekk din tista' twassal għal sistema li li tkun wis komplessa u telimina l-SMEs, mu partikolari kolom ġarbu kol il-pizijiet ta' pjattaformi u reġims differenti. Issa xinsibu f'din id-direttiva? Mot essenzjali l-ambitu jkopri biss l-invoices li jkunu imresqa taħt il-direttivi ta' akwist pubbliku ġifri tledda direttivi li aħna nirriflettu fuqhom ġifiri invoices li jkunu mresqa l settur pubbliku, però jkopru kol autoritajiet pubbliċi kemm fuq livell nazzjonali, reġjonali u lokali. Kif ser niżviluppaw l-standard dan ser jisir permezz ta' sen li ser jibnu fuq karatteristiċi eżistenti u l-aħjar prassi ta' sistemi li jedin jaħdmu u anki jikkonsidraw esperjenzi u l-aħjar prassi li diġa huma żviluppati f'sistemi eżistenti u jippruvaw jisfruttaw il-potenzjal kollu sabiex jagħmluh utli u anki jkunu jistgħu jaqilbu għal dawk l-istati membri li bħalissa jkunu diġa forsi żviluppaw xi ħaġa jew jixtiequ jiċċaqalqu taħt reġim. Dak li importanti ju li aħna ma nimponux f'dan l-istadju jew fuq il-kumpaniji biex huma jibatu invoicing daw l-voicing elettroniċi, però ix jirċivi invoices li jkunu edin jiġu mibbow ta' forma elettronika. Il-periodu ta' tranzizjoni kif edin taraw fuq slide huwa ta' erba' snin. L-aħar slide tiegħi hawnhekk għandna taqsira. Għanna divizjoni hawnhekk dan din tip ta' invoicing elettronika ser tinvolvi mhux l-akwist pubbliku hemm espettattivi għolja mill-pubbliku kolli forsi tqajjem talba din it-tip ta' mġiba u li din il-talba tinfresh fuq eh, l-agenda digitali u il-e-governance eh, mod ġenerali. Niskuża ruħi tal-li ġejt tard u aħna lest li nirrisponda mistoqsijiet li intom mistaw kolkom. Grazzi. Prego, la kollega. Grazie tassew, et nara li Signora Langen, dis xie titkellem. Grazie tassew, su President. Grazie u kol il-rappresentant tal-Komissjoni l-Istampa Ġenerali li tana. Reċentament jina kont et inħares lejn dan il-din id-direttiva u l am prinċipali ta' direttiva u jiena naħseb li aħna irridu nilqaw il-fat li din l-interoperabilità ta' dan il-qasam hija xi ħaġa li fil-fatt aħna rridu nilqawha. irridu nilqaw il-fatt ukoll li hija huwa test qasir jinvolvi biss disa artikli ma nafx jekk forsi stajn xinħarsu lej standards u kif dawn jistaw jiġu implementati mill-autoritajt amministrativi u mbagħad rigward l-SMEs jekk dawn mhumiex ser ikunu involuti wkoll. Irridu ngħidu wkoll li f'dak li għandu x'jaqsam ma' rapport minna tal-Kummissjoni nista' ngħid li naċċettaħ, pero xorta waħda jrid ikollna xi tip ta' standards anki jekk aħna fl-aħħar l ħar ser ikunu nistgħu nivvutaw fuqhom. Għalhekk nixtieq nilqa' u nista' ngħid li kikun nilqawa nixtieq nagħti wkoll xi ftit eżempji hemm pajjiżi li għandhom esperjenza ċara, l-Svezja, l-Finlandja, Danimarka u anki l-Ġermanja huma iddeċidew li ħarsu lej kumpanija aktar kbar u jaraw x'inhuma l-kriterji hawnhekk. U jekk huma forsi forsi ikunu xistaw ħarsu li r-rezultati tagħhom, b b'mod ġenerali inħossu li 48 eh, xara l-implementazzjoni huwa żmien qassi, per nixi iġbet l-attenzjoni li intom tafu li aħna għandna skeda ambizjuża, ġbir 14 il-jum, aħna jiena rrid nippreżenta r-rapport tiegħi u jiena diġà eh, Diġa naf li ġimma ġej mhux ħankun kunu Strasburgu u ma nafxek nkux nista' naċċetta din il dan iż-żmien, din l-iskeda li ikolli biżejjed żmien biex niddiskuti. U ma nafx jekk ħajkun possibbli naf li hemm diffikultajiet f'dak li għandu xieqsam. ma dan il-qasam pero xorta waħda irridu nagħmlu x-xogħol tagħna u kif suppost. Għalhekk naħseb l-iskeda li ġiet mres għallinna ja waħda jibsaħafna ħafna u rrid qadni rrit nara nistgħux naċċettawha jew le. Grazzi tassew, issa l-kollega Rule. Jena nishtiq najt li Sinjura Langen li ser jkun qed nappoġġja, ser ikonna kooperazzjoni, ħana dejjem ikonna kooperazzjoni tajba u ħana ser nkun qed inħarsu wkoll sabiex naraw jekk nistgħux nindirizzaw din il-kwistjoni u nagħmluha fi skeda li għandna. Jina hawnhekk xtaqt nipprofitta ruħi u nagħmel eh, mistoqsija sempliċi ħafna, forsi anki stupida lill-Kummissjoni u nżommu f'moħna u koll ipotezi li jintom diġa restaqtu koll u riflettitu fuq xol ta'kom. L-użu ta' din il-proċedura għal l-akwist publiku din tista' ssir kontradizzjoni ibsa għaliex hawnhekk qed niddiskutu fuq kumpanniji li għandhom attività anki iktar wiesa u għalhekk iġġelhom jadun proċedura differenti fix xogħol tagħhom, forsi kien ma kienx ikun aħjar li nintroduċu proċeduri għal kumpaniji kollha relevanti ġifri mill dak li hu pubbliku u dak li hu privat. Minħabba l fat li manni xektar kollegi li xtiju intervjenu, ma nafx tistax tatina l-idejat tiegħek u twieġeb għal mistoqsijiet li ressaqna. Thank you, of course. Grazzi, Iva, din mistoqsija loġika ħafna. Issa aħna dejjem ħanna l-approċ gradwali illi vera għandu space transitorji marbuta maħom, iva għandek kumpanji li kollom sistemi eh, differenti fu livell simultanju. Iżda, meta umbat tkun imponejt reġim ta' dan it-tip ma l-ekonomija kollha tkun integrajt is-sistemi kollha Eh, fuq livelli kollha ta' sintassi semantika eh, ma naħsibx illi tista' jekk nagħmlu dan ma naħsibx illi huwa possibbli ma kanniex il-bażi legali nagħmlu dan u jkun hemm ħafna spejjeż ukoll involuti spejjeż żejda għaliex hemm kumpaniji differenti b'standards differenti madwar l-Ewropa għalhekk għandna deċidejna li aħjar ikollna approċċ iktar gradwali li tar konsiderazzjoni l-prinċipju ta' sussidjarjetà u l-prinċipju ta' proporzjonalità. Iva, vera li sekram xi sistemi li sistemi differenti qed jaħdmu fuq livell simultani iżda fil-kumpaniji. Konxi da dan. La ringrazzi. Grazzi tassew għat weġiba tiegħek jiena nixtieq infakkar ukoll sabiex nagħlaq din il-laqa tagħna anke għal kollegi li edin fostna u qed isegwuna permezz tal- ta' sistemi elettroniċi tagħna li x-xogħol tal-kollega tagħna huwa xogħol impenjattiv ħafna u ma fusin bil-ħin għaliex l-iskeda jadi. L-iskambju ta' opinjonijiet se jisiru fil-4 u l-5 ta' Novembru. E, l-iskadenza għall-amendi hija s-7 ta' Novembru. Id-diskussjoni fuq l-amendamenti ser issir fis-27 fis-26-27 ta' novembru u d-diskussjoni fuq il-kompromessi fissir fis-16 ta' novembru u il-vot ser isir fil-16 ta' Deċembru u anki l-aħħar diskussjoni ġifri diskussjoni ta' qabel tal-aħħar se fil fis-16 ta' Deċembru. U mbagħad tiddeċidi l-kollega tagħna kif diġa qalet jekk hux se tikkonferma d-disponibilità tagħha jew le Mela f'dak li għaddilkom però din hija dawn mad-dati marbuta ma dan is suġġett Nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni, nixtieq nirringrazzja lil kollegi wkoll li baqgħu fostna, li baqgħu magħna dak kien l-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna tal-lum, għalhekk nistgħu nikkonkludu il- ħidmit tana x-xogħol tagħna u nista' ngħid li laqa li jmiss tal-Kummissjoni kienet ser jisir fl-14 Ottubru għar nofsinhar senar tlieta sa 6 nofs. Grazzi u lejla tajba li kulħadd. Okay. Sorry, apologies for it. Anyway, it's just. Uh... your dream.